Good afternoon, colleagues. Il-war nafsar tajib, kollegi, ħanibdew dawn il-laqa bl-adozzjoni tal-agenda jekk eh, memx oġġezzjonijiet mela nadottaw din l-agenda. Għandi biss ftit kummenti l-ewenet l-interpretazzjoni l irlandiż u l-Kroat sfortunatament mhux disponibbli illum. Nixtieq nagħmel eh, nagħti aħbar oħra personali l-assistent tiegħi ta' sitt snin għani ban eh, ser ikolla l-aħħar ġurnata tagħha hawnhekk fil-Parlament qed hemmhekk nixtieq nirringrazzja għal xogħla u nixtieq ġelatisti qudiem il-Kumitat kollu. Grazzi ħafna ta' xogħlok. Thank you very much, colleague. Grazie ħafna kollegi. <coughs> U nixtieq nagħmel nagħti aħbar oħra. Naf illi ħafna minnkom attendew il-vot eh, il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu u nirringrazzjakom talli qegħdin hawnhekk fosna llum. Eh, Ix ħaġa tajba ħafna li qegħdin hawnhekk sabiex anka stajtu tisimaw il rapportax minn il-kollegi tara tal-presidenza. Kellna numru kbir ta' trialogu illi trialogi li kienu waslu lejn l-aħħar jew kellha kienu ġew kompluti. Dawn il-membri il-membri ta' dawn il-komitati eh, ta' dawn il-komitat attenda 40 l ekwivalenti ta' 40 laqa ta' libe din hija iktar minn kwalunkwe komitat ieħor l-attendenza kienet iktar għolja u kol minn kwalunkwe kumitat iħor. Għalek jina nishtin nirringrazzakom il-kol, għalix. Um, it's not a question of um, some sort of... Din miex kwistjoni tal-inqodu nikkumparaw il-numri u drejdu li aħna l-aħjar, għal-kem aħna l-aħjar, staw nejduwa. <coughs> Din miex kwistjoni iżda li nqodu nikkumparaw, iżda għandha xtaqsam mal-fatt li f'dawn it-trialogi rajna ħafna ħbieb u li kienu jistqilhom jistennew sabiex il-leġislazzjoni titlesta u fl-aħħar wasalna. Nixtieq nirringrazzja lill assistenti il xitu rapporters, il-membri, il-relaturi u l-assistenti tal-membri illi jagħmlu elementi <coughs> f'dan leġislazzjoni kienu attivi iktar minn kwalunkwe komitat ieħor u din konet nagħmluha fil-waqt li indirizzaw kussri oħra sterni bħal problemi ta' sigurtà li qed jiġru f'dan il-komitat u l-problema ta' migrazzjoni tal-kumitat kellu jireġixxi għal dan kollu din kienet verament kizba kbira għal dan komitat li nexxina nagħmlu daqstan xogħol. Kwistjonijiet oħra pal konferenza tal-privatezza u affarijiet oħra baqgħu għaddejjin anka fil-kuntest ta' dan eh, ta' dawn l-affarijiet kollha, ġifieri dan kien verament kisba leġislattiva. Grazzi kollegi ta' xogħolkom. U dan qed ngħidu fil-bidu sabiex kulħadd jagħti każ, għax fl-aħħar ħadd ma jagħti każ, kulħadd ikun moħħu biex jitlaq. Issa nimxu għal punt li mis fuq l-agenda li huwa l-konklużjoni tal-Presidenza tal-Lussemburgu fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet eh, interni. Nixtieq nirringrazzja b'mod ġenwin lil kull kollega illi kien involut fit-trialogu. xat spiegali il-Presidenza Lussemburgiza nasib inti li Etienne kella matul konsil tal-JHA kien kien anzi spjegali l presidenza sambrukisa kienet tilaqgħa twila tal-JHA. Nasab iżda li presidenza kienet iktar minnek. it-tim tiegħek ħadem ħafna, eh, ġejn minn pajjiż żgħir, iżda ħdimtu ħafna fuq l-agenda u reġiċċejtu għal uħut mill-kussjonijiet l-iktar ibsa li kalla taffaċċa l-Unjoni Ewropea u ħattu azzjoni bl-iktar mod ta' suċċess u dan ħan diskutu fl mal-membri fi iktar dettal. Iżda jina pala President nixtieq ringrazzjakom ukoll għal dak illi għamiltu. Nibdew bl-iskambju ta' dejat għal min ma tafux, e, Etienne Schneider huwa il-Viċi Prim Ministru u għal-Ministru għal-Sigurta Interna. Għanna u kolleġan Jan Asselborn li għal-Ministru għal-Migrazzjoni u l-Azil u għanna Felix Braz li għal-Ministru tal ġustizzi Rigward l-organizzazzjoni pratika ta' kif għanna n-organizzaw dan kollu ġan il ser jikollok titlaq l-ewwel u xek għal-ekser nisma' minn għandek l-ewwel u <coughs> mbagħad nieħdu mistoqsijiet diretti dwar kwistjoni ta' azil u migrazzjoni u mbagħad nimxu għal kollegi l-oħra għaliex għandek la laqa governativa importanti ħafna eżatt wara hawnhekk. Nibdew għalhekk bil-Ministru Asselborn, Ministru tal-Migrazzjoni u l-Azil. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, eżis uh, uh, membri tal-Parlament, kif il-koll tafu l-Unjoni Ewropea kella taffaċċa kriżi kbira tal-immigrazzjoni. Kellna influssi kostanti ehm, ta' refugjati, kellna ħafna avvenimenti seri li qed isiru. Ma kienx hemm preċedent għal dan kollu. Kellna nirreġixxu uh, jista' jkun għal kriżi bdejna x-xogħol tagħna fuq il-frontieri, fuq l-integrazzjoni, fuq ir-ritorni, eh, fuq l-azil. Provajna dan kollu nqedu f'pakket wieħed. Kellna miżuri <coughs> ħadna miżuri eh, fil-frontieri tagħna, li lin mill-frontieri tana il-responsabiltajiet u l-valuri tagħna il-kumpassjoni tagħna kellhom jerġgħu jiġu definiti, kellna nitraduċuhom f'miżuri realistiċi. Meta nitkellmu dwar is-solidarjetà dwar li nilqgħu lin-nies li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali li jsibu u li nippruvaw nsibu ftehim fih l-Unjoni Ewropea u li naraw li jkun hemm li naraw li jkun hemm sistemazzjoni ta' nies li ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea. Kien diffiċli ħafna biex insibu eh, ftehim bejn il-pajjiżi kollha. Issa grazzi għal kooperazzjoni qrib mal-Parlament Ewropew irnexxielna nsibu ftehim nixtieq nirringrazzjakom ta' dan. Sabiex irnexxielna nirrelokaw iktar minn eh, nirrelokaw numru kbir ta' nusu namlu sistemazzjoni ta' iktar minn 120.000 persuna irridu naħdmu sew fuq dan kollu u rridu nużaw, rridu kolla paċenzja u kol il-ħsib tal-hotspots hija idea ġdida fil-bidu kienet idea astratta iżissa l-affartu maktar speċifiċi. Il-kunċett tal-hotspots kien vag fil-bidu siċurilu iżda issa qed jiffunzjonaw tajjeb fl-Italja u fil-Greċja. Għasfadal ħafna xi jsir dwar dawn il-hotspot ta' relokazzjoni iżda l-inqas sibna triq biex nimxu l-qudiem. Jina dan kollu rajtu qudiem għajnejja fil-prattika politika eh, fil-pajjiżi iżda dak li mhuwiex aċċettabbli u li hemm ċerta pajjiżi li qishom ma jridux jerfaw responsabiltajiet tagħhom din dan l qasa ta' solidarjetà eh, tmur kontra l-idea kollha kemm tal tal-Unjoni eh, Ewropea tal-hotspots 28 stat membru saw pajjiżi assoċjati bħal iż-Svizzera, il-Norveġa, l-Liechtenstein, l-Iżlanda, dawn kollha qed jippruvaw eh, jaħdmu fil-qafas Ewropew. Fl-opinjoni tiegħi il-programmi ta' risistemazzjoni għandhom ikunu il-mod it-tajjeb kif tidħol fl-Unjoni Ewropea dawn il-programmi u ma soluzzjoni sostenibli għal nies in kwistjoni u għetnuru solidarieta ma dawk il-pajizi li liktar illi eċespitaw refugjati bħalissa rigward il-programm umanitarju <coughs> fit-Turkija nixtieq ngħid li m'għandniex ikollna movimenti sekondari miżuri għal relokazzjoni u sistemazzjoni e, fil-futur iridu jkunu kważi kważi stess ħaġa. Moviment fil-kima pajjiżi terzi irid u ħidma fil-kima pajjiżi terzi trid tkun xi ħaġa ta' kuljum li jsir normali. Li naħdmu dwar li qed niġu affettwati aħna l-iktar meta għandek pajjiż li tiġu affettwati ħafna iktar ma jagħmilx sens u ma jgħin il-ħadd. Irridu naħdmu fuq l-immigrazzjoni u din naħdmu fuqhom eh, b'mod parallel ma' kwistjoni oħra marbuta eh, mal-immigrazzjoni. Aħna kellna is-summit eh, tal-Belt Falletta, ħdimna ma' pajjiżi Afrikani, ehm, diskutejna ma' pajjiżi Afrikani f'Novembru, Umbat kellna il-ftejji mal-Etjopja, il-Climate Partnership mal-Etjopja il liġi iffirmat, kellna diskussjoniet mal-Pajjiżi Balkani fit-8 ta' Deċembru kellna summit ta' livell oli fuq ir-rotta tal-Balkani tal-Punent u kellna summit oħrajn ukoll. Iżda l-kooperazzjoni tkun waħda iktar fil-font, għanna bżonn li naqblu fuq eh, pjanijiet ta' azzjoni u dawn iridu dal-prioritazzjoni irridu u koll isiru proġetti ta' azzjoni, ma' saġibaw fuq karta biss, irridu u koll naramlu monitoraċ mill-qrib sabiex naraw l-impatt li qed ikun hemm fil-prattika. Meta tkellmu dwar ir-responsabilità, responsabilità tagħna fl-Unjoni Ewropea illi nilqgħu dawk in-nies li għandhom bżonn il-protezzjoni. Irridu nipproteġu l-frontieri tagħna wkoll u sfortunatament irridu nirritornaw dawk in-nies li m'għandhomx bżonn għajnuna jew protezzjoni internazzjonali. Sabiex nevitaw dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni irregolari għandna bżonn eh, nimbutaw l-qudiem l-ħsieb ta' ta' immigrazzjoni irregolari għalhekk kwalunkwe politika eh, li dwar l-immigrazzjoni tikollha irid ikollha wkoll politika ta' ritorn tkun waħda effiċenti. Din importanti ħafna bħalissa u għalhekk il-Presidenza Lussemburgiża għamlet miżuri e, immirati għal ritorni iktar effiċenti ma rridux li l-hotspots fil-Greċja u fl-Italja jwaslu għal lockdown jew imblok nispiċaw b'immigranti li ma nistawx nibatuhom lura irrit li kolna politika ta' retorn li tkun waħda effettiva. U l-mandat ta' Frontex eh, ser ikollu rwol kruċjali nilqa il-proposta minna tal-Kommissjoni ħarġet il-ġimgħa li għaddiet eh, fuq medda sar ta' żmien irridu nimplementaw il-konsolidazzjoni tal-aki ta' Schengen u eh, niprotegġu il-frontieri eh, komuni li ikun hemm iktar responsabilità konġunta u mhux nifokaw wis fuq sovranità. Dan għandu jwassal għal eh, għal kura għal eh, problemi illi kellna. Irridu nerġgħu nevalwaw spazju ta' Schengen. Il-Kummissjoni iġudikat li, li kunem iktar kontrolli fil-frontieri kien iġustifikat maħba l-krizi iżda il-periodu ta' setxur se jiskadi f'Marzu għal ġermanja u l-Austria u għal april u ħajskadi għal april f'Malta u l-Svezja. Għalhekk irridu kunu lesti biex f'dak iż-żmien jitlu miżuri oħra fis-seħ. Jiena m'iniex favur li kien protezzjoni tal-frontieri esterni, però li noqogħdu nistennew sakemm jaslu dati ta' skadenza u ma nippreparawx l-affarijiet minn qabel fuq livell Ewropew tkun pass irresponsabbli anka eh, lejn iċ-ċittadini tagħna. Għalhekk huwa importanti li jkollna iktar informazzjoni dwar il-frontieri esterni. Il-ġestjoni tajba tal-frontieri esterni titimxi pass pass ah, titimxi 8 feet ehm, mal-bqija tal-istrateġija tal-pass li nieħdu. Importanti li nibqgħu naħdmu anke mal-Parlament Ewropew din il-leġislazzjoni ser tiftaħ li ser tiftaħ l-Ewropa li l-istudenti u um, riċerkaturi zaza irridu insaħħu il-insaħħu il verifiki fuq il-frontieri esterni sab u rridu li kunem regoli għal frontieri esterni u regoli ta' Schengen sabiex kollu dan politika vera saħħita Eh, l-Ewropa għandha bżonn li jkollha regoli rotot armonizzati. Irridu nħarsu lejn eh, l-aċċess għall edukazzjoni u s-suq tax-xogħol iżda ma rridux ikollna biss regoli eh, komuni li tkunu nistgħu nassiguraw ukoll li jkun hemm implementazzjoni li tkun ugwali. F'dan il-kuntest irrit ikollna sistema simili għal dik li għanna l-protezzjoni tal privattivi. Nispera li x-xogħol ser ikun wieħed ambizzjuż meta niġu biex diskutu l-azil fil-qasam eh, Ewropew. Ser insemmi punt illi aħna u għal-qalbna ħafna għalina u għalikom kien fl-2014 ġew adottati konklużjonijiet dwar l-istat ta' dritt li fejn kien hemm fejn edna li rridu niddefendu eh, l-istat ta' dritt fil-Unjoni Ewropea fil- Novembru tal 2016 il-President tal-Lussemburgiza u l-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għamlu segwitu ta' dawn il-konklużjonijiet billi taw billi kellhom dialogu inizjali dwar stat li huwa bażat fuq l-istat ta' dritt. Nixtieq infakkarkom illi f'artiklu 2 ta' trattat stat li huwa bażat fuq istat ta' dritt huwa wieħed mill-pilastri fundamentali tal-Unjoni Ewropea dan il-mod irridu nirrispettaw li jkollna li nirrispettaw l-istat ta' dritt. <coughs> Irridu li jkollna dialogu illi jkun fil-kuntest ta' trattament ugwali u oċċettività fil-fost il-pajjiżi kollha. Il-Presidenza Lussemburgiza ma tantx kienet kontenta kif saret id-diskussjoni, stati membri kellhom l-opportunità li jagħtu l-aħjar kellhom jesprimu l-aħjar prassi, jisemmu sfida illi kellhom u x'soluzzjoni taw. <coughs> kien hemm skambju li verament kien ta' għajnuna <coughs> fejn stati membri setaw jiddiskutu bejnietom u se diskutu ċerta kwistjonijiet ħarista wkoll stati dritt fi żmien f'din l-era diġitali irridu nżidu rispett lejn l-istat eh, bazat fuq stat ta' dritt f'din l-era digitali u l-presidenza tagħna abbozzat dan id-dokument. Aħna edna li għandna nħarsu fiktar dettalji kwistjonijiet marbuta mal-governanza tal-internet protezzjoni tad-data u ċiber eh, sigurta u l-libertà tal-kelma. Il-presidenza Lussemburgiża kuntenta tara illi it-nedija ta' dan id-dialogu ġimil uħ minn kullħat, għamela possibbli l identifikaw lil dawk loqsma fejn verament kien hemm bżonn sforz ikbar fuq livell ehm, nazzjonali u livell internazzjonali u livell Ewropew. Dan id-dibattitu ma jistax jiġi mitqis bħala eh, eżerċizzju intellettwali biss, kwalunkwe ehm, intervent mill-istat sabiex eh, xekkel il-libertà tal-kelma imur kontra il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. It-trattati huma ċari dwar ir-regoli ta' Copenhagen huwa fidejn eh, l-Unjoni Ewropea illi twaqqaf kwalunkwe miżuri li jittieħdu li moru kontra dawn il-valuri bażiċi mem lebda l-Unjoni Ewropea ma tistax tintervjeni fis-sovranità f'dan il-qasam. Meta nqisu l-attakki li kien f'Pariġi ftit jiem qabel, ma saret din id-diskussjoni, ħafna diskussjoni fukat fu il-stat ta' dritt brabta mal-ġlida kontra terrorizmu. Inħas li tedida ta' terrorizmu trid tiġi miġġielda u ġestita għabbażi tal-prinċipi tal-Unjoni Ewropea inkluż l-istat ta' dritt. Il-protezzjoni tal-prinċipi fundamentali tal-Unjoni Ewropea huwa essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni ġiet imnieta minn taħt il-Presidenza Lussemburgiża, kienet eh, eh, il-bazi ta' skambju pozittiv bejn l-istati membri, l-istati membri ħarsu lej, kellhom ħarsu lej prestazzjoni tagħhom mod autokritiku. Issa jien konxu li dan huwa biss l-ewwel stadju ta' żvilupp f'ħafna stati membri. Għanna bżon nifukaw iktar fuq dan is suċċett ir-rispett għall istat ta' dritt u l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew witta tri billi fil-15 Deċembru adotta riżoluzzjoni dwar situazzjoni fl-Ungerija. Jien ħerqan nisma dwar din id-diskussjoni li kien fil-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja illi fil-fatt ġiet ehm, sessi li strantieħla. Grazzi ħafna. Bil-permess tijak issa għanna 17 il-kollega li jixtiequ jitkellmu. Naħseb illi ħafna minn dawn il-kollegi Nasib ħafna minn dawn il-kollegi mhux biss iridu jsaqsu dwar l-immigrazzjoni u l-azil, iżda għandhom xi mistoqsijiet oħra mistoqsit li jolqtu anka l-kollegi tiegħek. Ġifiri, Etienne iz aċċetta li jitkellem bissa għal minuti u Felix ukoll. Eh, jekk nagħmlu dan, forsi situazzjoni tkun tista' tiġi ġestita mod tajjeb. bat wara nagħmlu dan bat wara il-Ministru jkun jista' jmur. Kollegi, tistgħu saqsu li tridu lil tlet il-kollegi kollha kemm huma. Etienne Schneider intimis. Grazzi, Sur President. President. Sinjuri, huwa unur għalija illi kun issa kun issa nippreżenta lilkom dak li għamlet il-Presidenza Lussemburgiża dwar is-sigurtà interna u e, terrorizmu. Żewġ avvenimenti ammarkaw il-Presidenza tagħna. L-attakk li kien se jkun hemm fuq il-ferrovija ta' Talis u l-attakki terribli ta' Pariġi fit 13 novembru għanna bżon eh, rispons komun eh, u dim dan kollu, rispons iżda li rispetta il-prinċipju eh, ta' proporzjonalità. Nasab dan irna xena nixbuħ anka bl-appoċ tal-Parlament Ewropew pala kol-leġislatur u ovvjament il-Kummissjoni u kol enitna biss taħħa ta' inizjattiva fil-mistax tal-ulju ta' Dissera ma' meta kellimtkom f'dan il-kumitat iddikjarajt illi aħna konna l ħakna konna l ħakna fulkru kena bżon nġeddu s-sistema strategja segurta tagħna, kellna bżon ukoll naħdmu fuq żewġ kwistjonijiet kruċjali. It-tiġdid ta' negozjati fuq il-PNR u d-diskussjoni ukoll fuq l-Aġenzija tas-Sigurtà dan kollha għandhom xaqsmu ma' terrorizmu speċjalment il-ġlieda kontra eh, l-ġelieda barranin kif ukoll traffikar illegali tal-armi tan-nar. Għamilna progress fuq dawn l-oqsma kollha, sinjuri. Jinburi ngħid li. sar progress eh, kbir fuq dawn il-dokumenti kollha fuq dawn dossiers kollha nixtieq nieqaf nitkellem dwar xi punti dwar il-ġlida fuq terrorizmu. Din kienet priorità importanti ħafna għall presidenza tagħna. fil ġida kontra l-ġelida barranin, l-Unjoni Ewropea mar nexxilix twaqqaf li flussi ta' dawn il-ġelida barranin milli jmorru lejn żoni ta' konflitt hemm bżonn naħdmu iktar sabiex inwaqfu din ix-xejra u raffaċċaw ukoll il-problema ta' nies li qed jirritornaw minn dawn iż-żoni ta' konflitt. Apparti minn hekk irridu nattakkaw fuq diversi minn diversi lati, irridu prevjenu mill-nies immorru, l-individwi immorru f'dawn iż-żoni ta' konflitt, irridu niġġieldu radikalizzazzjoni, u rridu jkollna dialogu anke ma' dawn il-pajjiżi ridna nindirizzaw kol il ritorn tal-individwi minn dawn iż-żoni, ridna nagħmlu inkjesti, nagħmlu miżuri u nagħmlu monitoraġġ tal-movimenti ta' dawn in-nies. Irridu ukoll indirizza irridu ukoll e, nwaqfu l-fondi u t-trafikar illegali tal-armi tan-nar li dawn il-gruppi terroristi u nwaqfu attakki terroristi F'Novembru tal-2015 il-President Presidenza Lussemburgiża organizzat konsil eh, organizzat konsil straordinarju dwar ġustizja l-affarijiet interni u adottejna miżuri operattivi eh, ta' eccezzjoni li ridu ta' emerġenza li ridu jiġu adottati. Dal-miżuri diġa taw il-frott il-konsil fakkar il-ħtieġa urġenti li konkludu il-direttiva tal-PNR il-presidenza fl-4 ta' Deċembru rnexxiela tilaħħaq ftehim politiku fil-Kunsill fuq eh, abbozz eh, fuq direttiva abbozz li mbagħad ġiet votata fl-10 ta' Diċembru u ġiet adottata maġġoranza kbira. U għalhekk nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew ta' dan il-vot pożittiv. Din il-għodda meta tiġi implementata ser tippermettilna li kull niġildu niġġieldu t-terroristi b'mod aħjar u ġejna niġildu kol kriminalità organizzata u dan minħabba test bilanċjat. Il-Ministri wkoll għamlu dikjerazzjoni konġunta dwar l-azliet disponibli sabiex wisa niġbru id-data dwar dawn il-ġelida u dan skont talba tal-Parlament Ewropew sabiex inħarsu anka lejn id-data ta' operatori ekonomiċi oħra fil-ġlieda kontra traffikar tal-armi tan-nar, il-Kunsill irnexxielu u kol jilħaq konklużjonijiet ambizzjużi sabiex koplu niġildu dan il-fenomenu. Il-Kunsil għamel sejħa sabiex l-istati membri jgħatu l-informazzjoni dwar standards minimi sabiex ikun jistgħu niddeattivaw l-armi tan-nar fit-18 ta' Novembru l-regolamentazzjoni ta' implementazzjoni ġeta trattata u dem kien pass tajjeb il-qudiem. Il-Kunsill għamel sejħa l-Komissjoni wkoll sabiex torbi proposta ġdida fil-ħudu ta' 2016 li tirrevedi direttiva dwar l-armi tan-nar din saret absolet fuq numru ta' punti. Il-Kommissjoni ħarġet previżjoni ta' direttiva u l-Presidenza mill-ewwel bdiet taħdem fuq fil-Kunsill sabiex naċċelleraw il-proċedura li għandha tiġi konkluża taħt il-Presidenza eh, Olandiża hawnhekk qed nitkellmu dwar progress kbir. Jiena nilqa l-aħħar prezentazzjoni li kien hemm tal-Kommissjoni kontra traffikar ta' l-armi tan-nar dan jinkludi numru ta' miżuri illi aħna għanna bżon sabiex l aħna bżon ikkoordinaw fuqom. Qasam importanti fil-ġida kontra terrorizmu u li nsaħħu il-verifiki li jsiru fil-frontieri esterni saru ħafna xogħol minn dan il-lat u fostom u għal nużaw l-għodwa disponibli għalina b'mod aħjar fl-2016 ser joħorġu proposti naħat tal-Kommissjoni sabiex aġġornaw is-sistemi seri ikun hemm użu ta' teknoloġiji użu eh, iktar ta' teknoloġija anka sabiex inkomplu niġġieldu dan eh, niġġieldu terrorizmu parti me direttiva Smart Borders li noħorġu b'aġġornament għal kodiċi ta' Schengen din il-proposta b'mod għada kif ġiet sottomessa u meta inti taqsam għalhekk frontiera esterna ser ikun hemm eh, verifiki sistemi sistematiċi ta' dokumentazzjoni tal-persuna li vjaġġa u ser ikun hemm verifiki ukoll u verifiki oħrajn. Sinjuri, issa nixtieq nitkellem dwar l-iskambju ta' informazzjoni. Anka ma l-Europol illi hija eh, msieb importanti ħafna fil-ġlida tagħna kontra eh, il-terrorizmu. Skambju ta' informazzjoni legali u informazzjoni tal-pulizija tissir vjabbli għabbażi ta' kooperazzjoni bejn il-forzi tal-intelligenza. Irtu krem enfasi u koll fu l-użu aħjar ta' lodot illi diġa għanna mod partikolari irrit, mod partikolari databases irrit ikunu interoperabli u irrit ikunem appot u u trid tinata tiddaħħal id-data adegwata fi dawn id-databases kien hemm aġġornament eh, riċentament kien hemm fil-fatt aġġornament riċentament fis-sistema SIS SIS il-Presidenza Lussemburgiża għamlet analiżi tal-odot eżistenti, il-Kummissjoni ser tkompli din l-analiżi u mbagħad fl-2016 ser ikun hemm miżuri speċifiċi li ser ikomplu itejbu l-iskambju tal-informazzjoni tal-intelligenza bel istati membri rigward iskambju tal informazzjoni tal-intelligenza mal-Europol, il-Presidenza tixtieq illi intejbu l-iskambju tal-formazzjoni. Iftakru illi dawn l-iskambju tal-formazzjoni hija limitata bil-leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tad-data <clears throat> u din hija differenti minn stat membru għal wieħed għal ieħor. Fl-istess mod anki l-aċċess għal servizzi ta' intelligence għal polizija uh, f'ċerti stati membri jista' jwassal għal problemi u jista' anki xekkel l-implementazzjoni tal-Europol. <clears throat> Xeħut minn dawn il-kwistjonijiet ma barra mill-Unjoni Ewropea. Il-sistemi ta' kooperazzjoni multilaterali ġew imwaqfa <clears throat> wara l-attakki ta' novembru. U l-antiterrorizmu ġabu flimkien l-intelligence tal-Unjoni Ewropea kollha flimkien mal-Norveġa u l-Svizzera wkoll u l-iskambi ta' informazzjoni multinazzjonali se titħol fis-seħ issa. U kien hemm anki ftehim mal-Parlament fuq ir-regolament ġdid tal-Europol kif diġat f'Lulju l-an tagħna, l-mira tagħna kien li nagħtu bażi solida ta' l-Europol biex tkun tista tuża għal massimu il-potenzjal tagħha waqt li tirrispetta wkoll is-sussidjarjetà u prerogativi nazzjonali. U nixtieq anki nitkellem fuq ir-rwol ta' suċċess tal-istrateġija ta' sikurezza interna 2015-2020. Fil-kamp ta' sikurtà interna, il-presidenza tagħna kalla ta' faċa ħafna sfidi <clears throat> differenti. Aħna irna xinna niksbu suċċessi, pero mux bis eh, grazzi għal ħidma tagħna, ma anki grazzi għal ħidma tal-Parlament u tal-Kummissjoni illi huma imsieħba dejjem preżenti <clears throat> dawn is-suċċessi huma suċċessi anki tagħkom u nishtiqni ringrazzjakom għal din il-kooperazzjoni. Grazzi, Etienne. U issa Bras Ministru tal ġustizja Grazzi, Claude. <coughs> Signori. Nibda billi nirringrazzja ċerti persuni, l-għonet li l-ek president u anki il-membri tal-parlament, membri tal-dan il-komitat, parlament membri tal dan il komitat għal kooperazzjoni eccellenti f'dawn ix-xhur. U anki teams pal segretarjat tal-komitat minnajrom aħna ma, ma kienx ikun possibbli li namlu l-ħidma tagħhom. Nixtieq nirringrazzja il-persuni Grisbeck, Kinnici, Gruslin u Albrecht. Dawn il-persuni kollha għamlu ħidma eccellenti u ħdimna jitfit maħħom. U dana u raġuni li għalja aħna irnexxina insibu ftejm fuq ħames uh, files fil-mandat tal-libe u tal-affarijiet legali. Fuq dak li għandu xieqsam mal-JHA, <clears throat> <clears throat> mal-Kunsil JHA. <clears throat> Aħna provajna nsibu bilanċ fin-negozjati u ridna ftejm tal-livell ridna jkollna afas regolamentari futur għawi u nżidu nsaħħu id-drittijiet ta' ċittadini biktar data u iktar protezzjoni tal-riservatezza. Rridu anki naturalment nħedġu l-interessi ekonomi tal-Europa u nżidu l-kompetitività globali. <clears throat> Bli izvilupp ta' ekonomija bazata fuq id-data fl-Europa u iktar importanti fl-Unjoni Ewropea. <clears throat> allora f'Ottubru aħna irnexxilna namlu successi fil-Kunsell u ħdemna tajjeb ma'kom u la darba direttiva tkun tista' tiġi adottata tajna fuq il-protezzjoni tad-data. Dina se tirigwarda l-proċess fl-istati membri u anki transkonfinalment. U se jkun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar bejn il-pulizija u l-ġudikatura li eh, titjib mqabbel ma' situazzjoni attwali. U anki l-attakki reċenti saħqu fuq l-importanza illi kemm il-pulizija kif ukoll mħalfin għandhom jużaw eh, l-istrumenti għad disposizjon tagħhom. L-istituzzjonijiet kollha involuti <clears throat> ħadmu ħafna fuq dan f'dawn l-aħħar snin u riżultati issodisfaw l-istennija tal-ċittadini. Fil-kwistjonijiet kriminali kien hemm ftehim ukoll fuq il-preżumzjoni tal-innoċenza. Kien hemm ukoll ftehim fuq id-direttiva oħra fuq il-garanziji proċedurali għat-tfal sospettati fil affas penali. Dan huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li drittijiet tal-proċedurali ikunu iktar ribta xuxin, dana qed jibni iktar l-Unjoni u jfisser li kunem anki fiduċa reċiproka u dan huwa importanti għax bekk nkunu nistgħu naħdmu iktar fuq ir-reċiproka fuq il-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjoni ta' sentenzi. U rridu illi il-deċiżjoni sentenzi jiġu <coughs> jiġu motija uh, mod xera. Għamilna ħafna xogħol fuq anki fuq direttivi li forsi ma kienux importanti minn għal-medja ma kienu importanti għal-bini <coughs> ta' zona ta' zona legali, ġudizzjarja. Osma oħrajn għamilna progress. Inqas progress u ma nafx kux aħnix se nilħu ftejm nittamaw li ikonem xie rizultati s-sena li ġeja. Fuq il sostanzi psikoattivi ġodda kienem progress, pero għat rridu namlu iktar progress minn naħa tal-Kunsell fuq il-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew, dan huwa importanti ħafna l-Presidenza tal-Lussemburgu lussemburg rnexxiela. Tamil ħafna progress <clears throat> u għanda appoġġ kbir fil-Kunsill fuq artikoli importanti u tiżgura li din isir realtà l-kompetenza eh, seta l-eżerċizzju kwistjonijiet eh, transkonfinali u affarijiet oħra. Aħna nemnu illi uffiċċju indipendenti qawwi eh, tal-prosekutur Ewropew jista jinħoloq fil-futur u importanti ħafna għall europa <clears throat> Fuq il-kwistjonijiet tal-frodi kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea, eh, għajem dibattitu importanti fuq jekk għandix ninkludu anki l-VAT fil-reforma tal-Euro ġost xejna qoddim fuq il abbosta regolament għax memx pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U biex nżidu l-ġlida kontra ta' terrorizmu fil-presidenza tagħna l-Kunsill adotta approċċ biex nġildu kontra l-radikalizzazzjoni. Dan huwa importanti u nħossu li rridu nifukaw fuq il-prevenzjoni u biex nkunu nistaw nafacċaw l migrazzjoni mill punto di vista tal-legali, aħna ħdimna fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-ġlida kontra l-ksenofobija. U importanti nifukaw fuq it-taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizja u l kunsel appell biex naħdmu ma' esperti fuq l-internet biex nwaqfu il- diskorsi ta' mibeda. Dana fil-ħajja fil-fat mhuwiex aċċettabbli, pero f'ħafna kazijiet għadu jeżisti fuq l-internet u rridu nsibu l-mod anki mezzi legali biex nwaqfu dan il-fenomenu. Rridu <coughs> u koll nizguraw illi nadattaw il-era digitali ġdida fil-konsil bdejna diskussjonijiet biex nideċidu fuq il-prioritajiet li rridu nieħdu. Umbat fuq il-żamma ta' data telekom kena diskussjoni interessanti l għonnet għaliex il-deċizjoni tal-ICJ ta' april tal-2014 ma, ma tiprojbix il-ġbir u żamma ta' data, però titkellem fuq kondizjonijiet ċari. Eli e, irridu rispettati batti legali ġodda. Grazzi, signori, tal-ħidma ta'kom u tal-kooperazzjoni eccellenti bejn ah, il-koreġislaturi f'dawn l-erba xorunofs li għadhom kif għaddew. Grazzi. Iva, jena naħseb il-li seba minuti fil fat bħassoltu e, Felix kien mimli e, informazzjoniet. E, jena, mm, niftakar li inti ġejt fil-bidu tal-mandat u għati li speċajna leġislazzjoni u jena daħani din is-situazzjoni għax u tħaqta dikinar ma ħanix etnitħu iktar. Issa, għanna lista intensiva unek, et jitkellem kullħat. Nitlobkom titkellmu għazoċ minuti, kull wieħed, bekk nkunu nistaw nimxu. Signora Holmeyer. <coughs> Grazie. Signori, ministri, ringrazja il-presidenza eh, tal-Lussemburgu tliet ministri li qegħdin hawn preżenti llum biex jagħtuna rapport fuq ir-riżultati mhux ta' dawn l-aħħar ġimgħat imma ta' xur. Grazzi wkoll kolla kooperazzjoni jina kelli sensazzjoni li f'dan l-aħħar xar kellna kooperazzjoni intensiva u tajba ħafna fuq suġġetti differenti. U xieħut minnhom kienu anki diffiċli. Anki l-Kumitat tal-Budget, Kienet presidenza pjuttost sabiħa u ġentili meta nqablu ma' presidenzi oħrajn. Għandi tliet mistoqsijiet. L-onet il-kwistjoni tal-eluq tal-frontieri. <clears throat> Jiena kontenta nara li dinja situazzjoni li se nisolvuha sa marzu. Eh, eh, eh, dinja previżjoni realistika ġaħdin jannar u batantkom xarej wara jannar biex neħdu d-deċizjoniet ta'kom. Dina tħossu li realistika u jillu rridu naġunom revizjoni tal-kalendarju. U soluzzjonijiet għanna. Aħna il-frontieri ftaħnijom li kienu maluqin u għal u frontieri oħrajn li suppost kienu miftuħin. Umbat <coughs> tkellimt kol fuq ir tal-foreign fighters hija ħaġa perikuluza illi hemm ħafna reklutat ċanki ma' fost il refugġati u ma' persuni insikuri u ma' vulnerabli ħafna. U allora x-soluzzjoni jara l-Konsil fil-reklutaċ. Ikunu, ikunu xikunu dawn il-persuni jek ikunux nis li twildu f'pajizna jew ikunux rifugġati kif nistaw nizguraw li ma jkunux konsegwenzi gravi fuq il-diskors tal-mibeda e kwiħet jirrakomanda li nisa għandhom jiġu eh, imsawta u anki maqtula. <coughs> Titkellim kol fuq il-kwistjoni ta' data banks. Għandi mistoqsija, kena terrorista illi ġi reġistrat tlet darbet u sadattant għatma instab jekk wieħed jista wieħed jirreġistra persuna mbagħad ma jsibiex dan ma tantx huwa sinjal tajjeb ta' sikurezza. Għanna eh, ħafna persuni li huma innoċenti però hemm oħrajn li kienu sospettati. Kif nistgħu aħna eh, insibu ekwivalenza bejn il-lista SIS u l-lista nazjonali. Grazie ħafna. Sipel, <coughs> Kon zgura jen li kienem ħafna kollegi li kellhom ħafna li kien se jkollhom ħafna mistoqsijiet, nitkellem fil-qosor fuq ix-Schengen. Nista nagħmel mistoqsija x'inda xejn waħda mħawda fuq id-dibattitu emotiv illi qed jaslu ħafna rifuġati. Minn Frontex qalu illi din is-sena kien hemm miljun u nofs rifuġati fl-Ewropa. Umba <coughs> ċifri oħrajn uffiċjali għalu illi miljon mill miljonu nofs daħlu fil-Germania għal daqstant fil-istati membri l-oħrajn. Ġifiri, kull ma għandhom u 500.000 rifugġat skont ċifri uffiċjali. Kif, xaħat jista jispiegali kif dawn il-500.000 rifugġat jista jiġi konsiderat bħala pis eċessiv? għal dawn il-27 stat membru. U mat fuq il-kooperazzjoni tal-servizzi ta' intelligence. <clears throat> iva, hija neċessarja, hija naqbel, però tistgħu tirrispondu għaliex kooperazzjoni iktar mill-rib ta' polizija jekk din il-kooperazzjoni qed issir dejjem iktar importanti, għaliex l-istati membri individuali mumiex kapaċi <coughs> jitrattaw it-teddidit. Kif jista' jkollna definizjoni tal-sikurtà nazzjonali? O u f'din id-definizzjoni u batem miktub li dinja kwistjoni tal-istati singoli individuali nazjonali. Et naraw illi dawn it-teddidiet u ġejjin minn barra mm, globali Ekk jaġamkom rispondu għal dawn iż żoċ mistoqsijiet li għamiltilkom. Kirkob. Grazie. Nishti nżid la poċ għal kommenti li saru. Is-Sinjora Holmeyer koll fuq il-kooperazzjoni, anki Sinjora Sipel kooperazzjoni li kena mal-presidenza, jena personalment nista najtu kol fuq il-rapport tijaj PNR, il-ħidma kienet eh, estensiva ħafna, kienet ħafna, u jina grat ħafna lilu. U jekk nikkonsidraw anki l kommenti li għamlu meta ġew ikelmuna fil-bidu tal-presidenza fuq il-miri li setaj kallu, u anki jek weħet ħares lejn il-volum sempliċi u jekk wieħed iħares mbagħad lejn il-kwistjonijiet li ġew affaċċati per eżempju il-protezzjoni ta' tfal. Kienu kolla eh, dossier importanti u tajbin. L-uniku dizappont li jista' kollu huwa fil-kwistjoni ta' relokazzjoni, riforma ta' Dublin. Jien għandi rapport ġdid fuq relokazzjoni u fil-kommenti ta' introduzzjoni <clears throat> kien hemm min qal li hemm iktar e, kien hemm iktar suċċess fir-resettlement u mhux fir-relocation. Jien naħseb li aħna rridu naħdmu iktar biex nippruvaw nejnu. Il-pożizzjoni il pożizzjoni tal kunsill tbiddel fuq il-relocation u fuq il-resettlement jew fuq Dublin forsi il- presidenza għannexi la tbiddel anki l-atteġġament u anki l-atmosfera fil-Kunsil. Imma għatem zewċ, o dawn huma zewċa osma li għadni daqsxejn waħda dizappuntat u mħasseb fuqhom eh, għal sitxur li ġejjin. Sofin Tfelt, <clears throat> grazzi, nifra. Anki jien l-presidenza tal-Lussemburgu għal-ħidma tagħhom u f'ħafna każi fejn ma kelkomx suċċess, ir-raġuni kienet għaliex kelkom ti konvinċu anki l-istati membri l-oħrajn. Jena kontenta li għalaqna bil-pakket tal-protezzjoni ta' data għaddi mistoqsijiet fuq il-dialogu fuq istata drittu drittijiet fundamentali. Jena naħseb li bħala bidu kien modest pero pozittiv ħafna u jena kontenta ħafna li l-presidenza Luxemburgiza ħadi ta' fideja di għax l-Europa għanda eh, tati l-eżempju tajjeb, ekk aħna nħarsu lejn il-terroristi u il-ġlida kontra terrorizmu u l-aħjar mod u għali namlu nuru kem, aħna tajbin. Jek, pero jek inħarsu lejn gvernijiet tal-Istati membri kważi kollha huma eh, daw kollha li joffendu l-Istat ta' dritt, l-Ungerija, eh, fi Franza hemm miżuri illi qed jittieħdu taħt il-bandiera tal ġlieda kontra terrorizmu Romanija, korruzzjoni, Danimarka, e, il-gvern għadu kif ħabbar illi se jobbliga se se, jagħmel <clears throat> riċerki forzati u, u se jneħħu il-proprjetà tal-rifuġati <clears throat> u anki eh, anki l-Germania eh, minnaħa tal-ministri eh, qed jitkellmu fuq l-etniċità u bat hemm il-politika ta' migrazzjoni anki hawnhekk jippruvaw jiġġustifikaw ksur kbir tal-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali u tal-istat ta' dritt. Meta nħares lejn il- il-ġlieda kontra terrorizmu nħosni li l-Ewropa għedha verament tagħmel żbalji kbar għax mux eh, mhux biss qed jitbedu mid-drittijiet fundamentali ma mhumiex effeċenti. Per eżempju, ħarsu lejn il-Belġani <coughs> mit-13 ta' novembru law, kun għamlu konfuzjoni xejktar, O biex inkun ġentili. <laughs> Kif nistaw? Aħna, Eh, eh, natu iktar seta tal-servizzi ta' sikurezza u dan għamilniħ anki taħt il-presidenza. Pratikament, il-servizzi nazjonali, eh, la' sjaf xinu ma jamlu pratikament. Umbat nishtina ċaħġa fuq il-PNR. Għalix ma nistawx ikonna minutes fuq il-pozizjonijiet tal-gvernijiet nazjonali mill u minn wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja aħna għandna dritt eh, eh, inkonu nafu fil-Kunsell. Eh, issa l-Kunsell din ma domx jagħmlu l-minuti tal-laqat tagħhom. Aħna għandu bżonn li konna rapport bil-pożizzjonijiet kollha tal-istati individuat tal-istati membri. Is-Sinjura Verġja. Skużani. Jena nishtiq nirringrazzja tlet ministri tal-taqsira konċiza tal kizbit tal-presidenza. Se nitkellem fil-qosor un nitlokkom skuza anki se nkun telegrafika. Eh, kellimtu fuq il-krizi tal-migrazzjoni. E, Nipreferixi jina servija krizi ta' rifugiati. Aħna imħazbin eh, fuq ħafna kwistjonijiet, per eżempju l-Eritrea, eh, Sudan, edin jibbombardjaw il-popolazzjonijiet tagħhom stess, l-Etjopja, dimostranti paċifiċi ġew maqtula. Kif naħdmu ma' dawn il-pajjiżi? Min huma l-interlokuturi tagħkom? U kif tiżguraw illi il-miżuri li jintkom tieħdu se jkollhom impatt reali? Dan jinkwetani li il-destin tal-poplu meta nħares meta nisma' il-proġetti tal-Ewropa se jkunem eh, eh, eh, wind farms u pannelli solari fl-Eritrea, ma jina mm, min, huwa li se jibbenefika minn dawn il-proġetti? Umbat fuq il- dawk li jitolbu l-azil, situazzjoni għad differenti minn stat għall-ieħor, minn stat membru għall-ieħor, f'ħafna mu miex ma jistawx jisopravivu, mandomx dritt jaħdmu u għal daqstanti kħana rridu nirrispettaw id-drittijiet fundamentali, rridu namlu xaħġa fuq dan. Aħna tkellimna, intkom tkellimtu anki fuq il-bżon illi għandhom jiġu eh, ritornati dawk il-persuni li mandomx dritt tal-protezzjoni. Naħseb li anki din il-kwistjoni ta' distinzjoni bejn rifugjati tajba u rifugjati ħżina, migranti tajba u migranti ħżina. Eh, wara kollox l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' migranti ekonomiċi, anki fil germania Umbat, <clears throat> l-aħħar mistoqsija tiegħi. Jekk wieħed jeskludi l germania fil-fatt hemm tnaqqis tal-migranti illi jaslu. Meta nistaw meta jista' jkollna proposti biex niftħu il-bib għal-migrazzjoni legali. Mux se nsemmi Danimarka, sofit kelmet diġa fuq dan. Pratikament, il-refugġati e, e se juhdulom il- se juhdulom il propieta tagħhom għal jitħlu. fil-ġlida kontra terrorizmu seħew 2500 riċerka fuq il-perżuni u ħafna minnhom kienu kontra il-Musulmani. U kienem mit inkjesta biss minn dawn il-2500 eh, riċerka. Kollegi, il-kelma, l lista tal-kellima fil-fatti għahda twila, kħagġabkom. Nitlobkom iżommu mal żewġ minuti hemm kollegi anke jargom posta mm, kelli ma naf li kapaċi tagħmlu għan, naf li kapaċi tżommu għal żewġ minuti jekk qed provaw. Ġudet Sargentini issa. Thank you, Chair. Uh, Grazie, President. Xi xarejn ilu Niftakar il-gvern Lussemburgis sal-Greċja biex jiġbor l-ewwel 30 persuna li kollha li jiġu riallokati Ġew għal Lussemburgu niftakar il-Kummissarju Avramopoulos hemmhekk fuq ir-runway jgħinhom jitlaw it taraġar fuq l-ajruplan li kien ħajħoddom għal ħajja ġdida se qed nara l-figuri tal-Komissjoni dwar il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni wara dawk it-30 ma jidher li ġara xejn iżjed mhux biss bil-Lussemburg u bil-segwija tal-istati membri għal sant mistoqsija tiegħi spjegaw li daqsxejn. Intom kontu din tamlu monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni il-ara u ħniex qegħdin naraw riallokazzjonijiet minn nies li waslu l-Italja u l-Greċja u jitqedu fi stati membri oħra. Intom għadkom design post <coughs> disponibli wara dawk it-30 illi ħattu mill-Greċja, suppost għandkom timlu għal 527 post illi hija responsabilità tagħkom ma jiena xejn minnhom. Issa wasaltu fit-tmiem ta' nofsena intensiva ħafna l-Kunsill JHA donnu sar kwistjoni ta' sigarett li biħt qabba sigarett ieħor. Wara li wara wieħed ikollok ieħor wara dak dejjem ikun hemm ieħor Naħseb issa wasal il-waqt illi tuna kemm xejn ta' stampa anke permess il dibattitu smajna talba l-minuti, nixtieq konna iktar dwar l-atmosfera lex qegħdin naraw il-JHA mingħajr dimensjoni Ewropea ħadd ma jħares dan il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni ħadd ma jistaqsi kif jaħdem għal pajjiżi. Il-komedi ta' Sur Task il-nannanal u għal 18 il-xar l-immigranti li jaslu u ħadd ma jikritika dawn il-kommenti naħseb u elementi għal fejn il-valur Ewropew. Naf li Lussemburgu jaħdem għatiħa soluzzjonijiet Ewropej għadha stantajb li tunantom stampa ta' situazzjoni attwali. Eżis kollegi, ċana s semur fatz kollu jitlaħan jitlaħ għazbur koordinaturi biex jgħati għanki xe tuġibet un-bat nkunu nistaw njedu iktar mistoqsijiet mela l-ewel l-honorable mayor jikjorbok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 illi rajna tul dawn l-aħħar sitt xhur dak li jolqot li li u illi fil-konklużjoni tal-ewwel summit din ngħidu l-istess ħaġa tas-summit tal-ġimgħa ta' qabel u għal dastant għalija ma sar kważi xejn u vera. Għadin naraw li kollox jibqa' is-swet fuq l-abbjat. Fil-prattika ma jitwettax xej il-frontieri tagħna dom miftuħin, il-terroristi jaqdu jimirħu kif iridu. Tista' ta' rendu kont mhux biss li jenna iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, li ċittadini serin tajdulhom xie preparajtu biex tħarsuhom mit-terroristi l-aħħar mistoqsija. Pala President tal-Unjoni Ewropea aħsbu forsi aħjar ikun hemm inqas Unjoni Ewropea sewwa um, Mr. Angel Gomez, Bayon Boni, Depre, Stevens, Slavsky. Sylvia von Kaufman, Mrs. Janici, Mr. Ala Hallow, uh, Mrs. Bjork, Natalie Griesbeck and Mario Lauriston. So I'm going to take all those colleagues. Ħanniħu li dawn il-kollegi kolla u wara li nieħdu tweġiba. Missur Sabrina li saħi kollu jimura l antar governativa tijaw. Iva, niskuża ruħi li lexin ħajkolli intira lejn ċipru. Din hija waħda mill-aħħar zjarat illi ikolli namel fil-funzjoni tiegħi. Waħi provan t-tweġibiet għal-mistoqsijiet tagħkom issa dwar il-frontieri esterni, Signora Holmaja. Jina konvent illi jekk ma nsibux l-odot meħtieġa biex inżommu il-frontieri siguri Schengen sejjer jikollassa. Idu kwafu minn jgħat diħel, um, jgħat jgħastam il-frontieri, min għandu dritt għal protezzjoni umanitarja din l-informazzjoni bil-forsi rridu għam. Il-kwistjoni tal-frontiera għadha sensittiva speċjalment għal frontiera bejn il-Greċja u l-Turkija. Wara presidenza ta' s-sitxur, bosta zjarat ġewwa ċipru, bosta konsilli ġejċej li ġew mtawla omġabda naħseb illi il-Greċja l-esta taċċetta l-assistenza ta' istruzzjonijiet ta' ġnus maquda li ma kienx il-każ fil-bidu u sejra taċċetta anki lajnuna ta' l-Unjoni Ewropea xa niġu l-kwistjoni tal-frontieri esterni iġi mittieħed pass importanti aħasbu anki dwar ta' kelli ġara fil-15 ta' Deċembru mill komissjoni kien implementaw l-linji gwida tal-Kummissjoni Għasab nkun istaw nimxu l-qoddim kien hemm suġġeriment għal Gwardja Kostali Ewropea u anke l-Gwardjani tal-Frontieri. Linkunu ċerti illi nerġaw nivverifikaw il-frontieri ta' l-art u il-bahara da stant il-kustjoni tal-frontieri ma ta' għaxbis pala responsabilta tal-stati li għandhom frontiera esterna ista' tinqasam bejn l-istati membri kollha naħseb issa rridu naħdmu malaj u nieħdu deċiżjonijiet għalija f'qasir żmien. Għabbażi tal-informazzjoni li għanna f'seba' snin 1.5 miljun persuna qasmu il-frontieri Ewropej 1.5 miljun fi żmien seba' snin. U fil-fat xi miljon minn elf talbu għal protezzjoni internazzjonali dawn huma l-figuri illi għandna għad dispożizzjoni tagħna. Issa dwar kwistjoni ta' rilokazzjoni u risistamazzjoni. Sam il-punt ta' tloq sam id-dibattitu inizjali li kellna. Aħna konna sebna li kien set faċli li tilħaq bil fuq rilokazzjoni mis sistemazzjoni risistemazzjoni tmur għalihom il-Libanu, l-Ġordan u siblom post fl-Europa. Differenza ta' rilokazzjoni. Din differenza bejn risistemazzjoni u rilokazzjoni. Jiena nemmen illi ir-rilokazzjoni mis-sejra taħdem fl-ewwel li ta' sarba xhur mhix tal-Greċja, mhix tal-Italja. Hekk hija mibnija s-sistema, s-sistema da mhix lesta. Il-Greċja qiegħda tagħmel ħafna xogħol fuq ħames gżejjer fuq il fruntiera fuq il-baħar mal-Turkija Iżda l-problema ġewwa l-Greċja qegħdin dawk illi jieħdu il-dajsa jimbat jimmorru fil-prews u jibdew mixin il-fuq u mbagħad jinfirxu. il greċja qalet li hija lesta jkollha ċentri ta' il-uħ illi jkunu ikbar minn dawk li għanda attualment flimkien ma leaso u Frontex u il-UNHCR dan u dak li jeħtieġ isir dan u il-pjan attwali ma naħsebx li rridu nqerdu l-pjan ta' rilokazzjoni li fil-ġejjien hija ikun utli. Din il-kriżi mhix ta' tas-sena jew sentejn taf it karkar ferm itwal għal sandan bżon ta' mekkanizmi sabiex ikun nistaw nittrattaw il-flussi migratorji wara l-aħħar kunsill JHA. Is-suġġerimenti għaj kien dan ġara darba nafu li il-sistema miex qed taħdem nistgħu naraw li l-possibilità li hemm bosta Sirjani ġewwa Turkija li l protezzjoni internazzjonali għadastant għandna morru Turkija u nkopru xi 50,000 bil-sistemazzjoni u dawn jitnaqsu minn 160 tal-programm ta' rilokazzjoni dan ikun ġest ġest li juri l-Unjoni Ewropea tista' taċċetta refuġjati u illi mhix kwistjoni ta' viżi u boros ta' flus illi aħna lesti nitlu responsabilta. Dan u għasib illa għadil minn rasi li proponejt ma nafxa kussejjer jisara fi frott ma nafxa kux realistiko kien hemm anki suġġerimenti oħjar dwar ir-rilokazzjoni, din hija l-opinjoni tiegħi ma naħsebx illi is-sistema tar-rilokazzjoni għandna ninsewa għal din sejra tkun utli il qudiem issa għadu mhux mekkaniżmu tajjeb ta' kif jinqasam il-peace. xinni ġwar sistemazzjoni forsi għanna bżon nitrattaw dan b'mod iżjed aqli dwar l-istat ta' dritt tkellemtu dwar Franza, Rumanija, Danimarka. Ma nafx jekk hemmx ebda pajjiż li jirrispetta kull kondizzjoni tal-istat ta' dritt. il-kriterji kollha aħna l-koll nafu ġara fit-13 ta' Novembru għadda stan diffiċli nipponta subajrejn franzoni da dak li tamlu intom u għazin, ekk nħossuna fil-Konsil intom membri tal-Parlament Ewropew u għandkom id-dritt illi semma u liħinkom taħsu l-opinjoni taħkom, issa fil-Konsil jekk hemm dibattitu dwar l-istat ta' dritt sejjer jorqot il- rispetta kriterji ta' Copenhagen unkunu ċerti e li nżommu ma' dawn il-kriterji leġ dawn huma kriterji li jirrappreżentaw il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea dak li jiddistingwi l-Unjoni Ewropea minn entitajiet reġjonali oħrajn u stant għandna nirrispettaw dawn il-valuri. Aħna rajna pereżempju illi jekk f'pajjiż ikun hemm bidla fil-gvern u f'ta' għawel ħin is-sistema ġudizzjarja m'għadex indipendenti. Iva, irridu nibdew naħdmu fuqha mill-kussjoni tal-medja. Rridu naraw dawk il-każijiet fejn il-medja ma jgawdux minn indipendenza assoluta. <coughs> <coughs> <coughs> Irridu naqraw il-trattati nisimgħu il-kritika u nidaxiedu x'azzjoni politika għandha tittieħed. Irridu nsibu s soluzzjonijiet li huma bbażati fuq it-trattati. U irridu viżjoni ċara f'kwalunkwe istituzzjoni, il-Kunsill, il-Parlament bħal fil-Kommissjoni. Jgħalli jiexu minnu illi hemm żviluppi inkwetanti illi jolqtu l-valuri tal-Unjoni Ewropea u teħtieġ tittieħed azzjoni. Dibattitu li kellna f'Novembru kienu wieħed akademiku ħafna konna flaqa sew f'sala sabiħa kien hemm laqgħa teorika ħafna il-għalim issa jsejra tkun probabbli taħt il-Presidenza Olandiża rridu nkunu ziet onesti u diretti. jekk aħna nsibu situazzjoni li tolqot il-valuri fil-qalba tal-Unjoni Ewropea li dun ippuntaw subajna lejn dawk l-istati minkejja li dak li smajna. Meta dan isir ikun intħil f'affarijiet interni domestiċi tal-istati membri. U dan ifakkar anki fil-żmien tal-Unjoni Sovjetika. Issa. Il-kawzi li għedin waslu għal l-immigrazzjoni Sudan, l-Etjopja u l-Eritrea semmejtu għintom diffiċli ħafna li tibat l-immigranti lejn dawn il-pajjiżi. Naf illi fl-Unjoni Ewropea ma nirritornawx nies lura lejn l-Eritrea. dak li rridu nagħmlu aħna u nitrattaw il kawzi il faqar Forsi hemm tama fil-każ tal-Libja jiena l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u hemm anki eh, Ġermanis li jasparissa tripli ħafidejh it-tmun li kien fidej Sur Leon ma nafx kusir nisċenna namlu passi il-qoddim iżda l-Unjoni Ewropea qed tipprova tagħmel l-almu kollu tagħha sabiex niżguraw illi jkun hemm awtorità Libjana mill-aktar fis possibbli. Jiena naħseb illi dan element importantissimo u sejjer jina nitrattaw il-lat tal-immigrazzjoni minn dik il-perspettiva bħalma tafu hemm Vjenna wieħed, Vjenna tnejn għal darboħra em tama xaq ta' dawl. U tassew importanti għall-Unjoni Ewropea li tagħmel l-armu kollu tagħha. Ġenwinament sabiex il-konflitt ġewwa Sirja sa fl-ħarja sal-fitmimu. Naf li diffiċ li tpoġġi fuq il-mejda ma ċerta individwi zastan tamaw il-kooperazzjoni bejn l-Amerika u il-Russja sejra twassal għal frott, issa man kissur Lavrov involut, u nittamaw illi tista tinstab soluzzjoni pozittiva jekk dan jista' jsir għas-Sirja nittamaw illi jista' jsir ukoll għall-Iraq unsibu stabilta emmek u kol it-Turkija pajis iħor tassew importanti, attur essenzjali. Intom t-rappresentaw il-Parlament, jiena l-Konsil u għamennu illi ma nistawx naċċettaw ħafna mill-affetti li saħħu ġewwa Turkija. Il-proċess ta' paċi saw wasal fit-tmiemu ma diċtens ta' absoluzzjoni bl-armi, iżda sinjura irridu nirrikonoxxu il-fatt illi it-Turkija ċettat 2.5 miljon refugjat mill-Iraq u mis-Sirja. Jena naf illi dan ukoll huwa kontroversjali. Iżda li tagħti 3 biljun euro mhix kull xorta għajnuna lil gvern Tork hija garanzija li tfal Sirjani jistgħu jattendu l-iskola li jkollhom aċċess għal kura tas-saħħa niżguraw li l-omiet u l-missirijiet f'dawn il-familji ikollhom xi prospettiva ta' xogħol ġewwa t-Turkija. Huwa importanti nirtrattaw il-kawżi tal-konflitt hemm l-involviment anki tal-Kummissarju għali rappresentant għali kummissarju Mogherini il-dan huwa l-approċċ li ħadna u li għandna nkomplu nieħdu biex nitrattaw il-kawżi l-eruq ta' din il-miżerja u l-faqar estrem. Ħaniqaf hawnhekk għaliex jiena minn hawn tibqa' sejr dirett għall-airport biex intir lejn Ċipru sabiex niltaqa ma' żewġ partijiet l-ewwel nett immur fil-kapitali mbagħad immur fit-tramuntana tal-gżira. Grazzi qed jan jiena ma kontx informat b'din il-bidla fl-aġenda nixtieq nirringrazzjak. Grazzi Ġan jikkoreġġi ruħu l-President. Il-lealtà tiegħi rajta fil-fatt kont nsemmi l-Presidenza Olandiża għara kam jempin nur jgħid il-President Grazzi, jiena niskuża ruħi jekk għandkom mistoqsijiet sana fil-li Etienne u Felix għandhom stampa ġenerali tal-immigrazzjoni ħajpruvaw iwieġbu dawn il-mistoqsijiet illi joġobkom trasqulhom għal dastant naddu issa għal Frank Engel. Thank you Claude. Grazzi Claude. Jiena nixti nirringrazzjakom għal din il-presidenza li kienet waħda ta' suċċess. Din <coughs> kienet lingwa li ma kienx waħda uffiċjali. Jien napprezza illi intom ser tmorru ċipru għal fil-presidenza iżda jgħidu li torok li jekk inaqsu bi 3 biljun l-okkupazzjoni tagħhom f'ċipru aħna ikonna nagħtu 3 biljun lir-refuġjati u hekk ikunu jistgħu jgħinu lir-refuġjati jien minix kontra t-torok, iżda problema b'din l-għajnuna l-dawl pajizi il-President Tork li madux eh, jiprezenta ruħu, għandek il-Prim Ministru Tork li jiġu jgħidlek eh, niftħu kapitli ġodda u għajja intu għajja tuna 3 biljon. Dini xaħġa li għatma stajna, għatma konna noħolmuwa, sitxurilu, u issa għati jisparaw fuq ċedidini taħħom stess. Din F'dil l kolla kollha tidher li hija stramba għalija. Naħseb illi eja ma nkunux b'mod eja ma nitħlux naħseb li aħna qed qed eh, naġlu wis. Ġan eh, jissi jiris jwieġeb, jiena nixtieq inwieġeb biex ngħid illi ħadd il-messaġġ jekk ħamm kunet inżur Ċipru. Ser nipprova nkun kostruttiv kemm nista' f'Ċipru kif issuġġerejt int, iżda ser nżof moħħi dak li qed int il-messaġġ tiegħek. Iżda jekk aħna verament irridu ġenwinament nikkooperaw u nsibu soluzzjoni illi mhux neċessarjament jidaqstant il-bot. naħseb illi għanna bżon jimnix MP, iżda naħseb illi hemm bżon inkunu eh, intelligenti fil-mod illi eh, kif, kif nġibu l-ħna rridu <coughs> noqoddu mill-attenti x natu. il messaċ kiena Repubblika ta' Turkija mhux għal-Ċipru, mux għal-Ċipru, u laqas biss għal Ċipriotti Torok jiena inħoss illi qegħdin fi żmien eh, fejn l-istat ta' dritt eh, qed jitmermer l-Ungerija, l-Polonja, pajjiżi oħra. Qed jiġri dan u dan minħabba sfidi ta' sigurtà kif qed naraw fi Franza u f'pajjiżi oħra. Iżda fl-aħħar mill-aħħar dak li qed jiġri huwa huma fenomeni illi jbeżżawni il qed tgħidu li l-Polonja qed tmur lura lejn iż-żminijiet sovjetiċi iżda jrandi impressjoni l-affarijiet huma għar minn hekk. Qed isiru qed ikun hemm in-nies qed jiġu arrestati f'nofs tal-lejl, eh, tfittxijiet li jsiru kull kwalunkwe ħin matul il-jum u lejl. Dawn miżuri eccezzjonali mhumiex mhux qed ikunu limitati, di mhix ħaġa tajba u qed iwaslu għal tnawir tal-istat ta' dritt. Dak li għax inkella b'dan il-mod żgur qed nagħmlu l-oppost tal-inserħu eh, moħħ il-popolazzjoni tagħna. Is-Sinjura Gomez. Jina dispeċini li il-Ministru Silborn se jitlaq, iżda naqbel li ħaġa importanti li mur u għandu jibad messaċ Turkija u kol. L-ewwel mistoqsija tiegħi tet lilu iżda għalhekk ser mhux sen saqsija, Anzi, anzi ser saqsija lill-Ministri l-oħra u li xirim ta' xogħol matul dawn is-sitt xhur. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar jekk is-sanzjonijiet ekonomiċi u xi tiġi diskussi sanzjonijiet ekonomiċi eh, fuq dawk il-pajjiżi illi mhux qed isegwu s-solidarjetà, il prinċip ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. <coughs> Ma rridx ninsa dak mux qed ninsa dak li saqsejna għal l-Ungerija. <clears throat> Minħabba li hemm ministri eh, pajjiżi oħra semmit il-Polonja mhux da mhux l-unika pajjiż. Eh, sezzjonijiet ekonomiċi qed jiġu kontemplati pajjiżi bħal Portugal illi eh, huwa pajjiżi li lest li jilqgħu ktar refuġjati għandhom jiġu appoġġjati iżda dawk il-pajjiżi li ma jridux jilqgħu eh, refuġjati naħseb li għandhom jiġu kastigati tal-li mhumiex qed juru solidarjetà. Għandi mistoqsija wkoll dwar il-ħtieġa li nesploraw l-immigrazzjoni legali Ista xamel il-Konsil sabiex jiftaħ toro legali u siguri għal refugjati dan huwa l-aħjar mod kif tikkontrolla il-frontieri. Jiena naqbel ukoll ma dak li għalu li qalu kollegi tiegħi li ma nistgħux nibatu nislura li fl-Etjopja u l-Eritrea. <coughs> Nix saqsi wkoll għaliex hemm eh, bidla fl-informazzjoni bejn l-istat membri. Għaliex l-iskambju ta' informazzjoni bejn eh, l-Aġenzija ta' Intelligenza fl-Stati membri ma kienieċ obbligatorja għaliex ma, ma nivverifikawx jekk id-databases mumiex qed jiġu eh, l-informazzjoni ta' databases mhux qed jitilqasam l-informazzjoni anke fuq livell nazzjonali. U anka jekk aħna daqshekk irridu li jkun hemm kontrolli fuq il-frontieri, għaliex għaliex allura mhux qed naħdmu iktar fuq il-PNRs. Issa s-surboni. Thank you very much, Mr. Grazie, Professor President. Jgħan nitkellem polak Jina nirringrazzja l-Presidenza Lussemburgiza għal għaxxol li għamlet dol ħar sitxur. Knem regolamenti importanti eh, illi ġew adottati. Nishti illi nagħmel tliet punti jekk permettuli. L-ewwel ned dwar protezzjoni fuq frontiera u solidarjetà lejn ir-refuġjati. Tkun idea tajba li kieku aħna eh, nużaw b'xi mod l-ansjetà li jidher li hemm fl-istati membri kontra r-refuġjati. Rridu niżguraw illi din il nużaw din l-ansjetà biex il-biċċa xogħol li għandna qudiemna issir. <coughs> It-tieni punt tiegħi. Meta tħares lejn l-approċċ tal-Unjoni Ewropea rridu niskuraw illi nindirizzaw il-problema ta' hate speech. Mux għed itkellmu biss dwar il-terroristi li huma prezenti fuq l-internet, għed nitkellmu wkoll dwar dan il-neonazjonalizmu li dejjem qed jikber. Dan id-diskors ta' mibeda qed jintuża sabiex sabiex joħloq ħafna perikli immaginativ, immaginari. <coughs> Dan huwa importanti li nindirizzawh u jien għandi l-istess tħassib bħalkom dwar situazzjoni fil-Polonja. Mhux biss bħala membru tal-partit tiegħi fil-Polonja iżda anke wkoll bħala ċittadin Polak Ejja iżda nitkellmu fil-fatti biss. Issa sur Dipri. Grazzi sur President. L-ewwel net nixtieq nifraħ lill-President tal lussemburgiza kem minħabba kwistjonijiet marbuta mal-dar il-Kumitat kif ukoll kwistjonijiet marbuta mal-budget il-Presidenza Lussemburgiża għamlet biċċa xogħol eċċellenti. Nixi kem eh, kemm tiegħi lil Sofija wkoll. Naħseb illi esaġerata ta' tkellmet dwar pajjiżi. U pajjiżi illi għadhom ma kellhomx attakk terrorista f'pajis ma jistgħux jitkellmu, ma jistgħux jifmu xi ġifieri li jkollok fuq 130 persuna maqtula fit-toroq. Jina zdam kontra kull ħaġa li qalet Sofi, nitkellmu dwar li ġu konfiskati il-propietajiet privati u l-ġojjelli ta' refugjati sabiex dawn iħallsu għal eh, tal-li qegħdin fil-pajjiż. Ixtaħsbu dwar dan tistaw taċċettaw xi ħaġa daqshekk illegali u stupida. Aħna ser niffinanzjaw il-hotspots, rridu nejnu dawk in nis li ġejn fil-pajjiżi tagħna sabiex isibu xogħol xtasbu dwar nużaw il-fond ta' koezjoni sabiex inkunu nistaw nħalsu għal dan kollu. Possib forsi fil il finanzjarju li jmiss, kustaw nħarsu li dan. Tkellimtu kol dwar verifiki obbligatorju fuq il-frontieri li kunem verifiki sistematiċi anka ta' eh, ċittadini Ewropej Ista mhux qed ikun hemm riferenza għal Schengen, ftit pajjiżi għatu l-informazzjoni dwar Schengen laqqas biss qed eh, laqqas biss obbligatorju li taħti li l-pajjiżi jaqsmu l-informazzjoni. Għaliex mhux possibbli tilqu konklużjoni dwar dan fil-Kunsill? Kelli mistoqsijiet oħra iżda ftit kelli ħin. Grazzi sas il-Signora eh, Xenici. Grazzi jiena u kol nishtin ningrazzja l-Presidenza Lussemburgiza u l-President u l-Ministri li għaw prezenti għawnek ta' xol taħħom eh, matul dawn is xhur. U bot partikolari nishtin ningrazzja l-Ministru tal-Ġustizja Sir Brazz għal xolu xol li sar f'kollaborazzjoni rara Anka nitkellmu meta nitkellmu dwar il-nis taħt l-età f'proċeduri legali. Din hija daru suġġett li ma tantx jiġbed l-attenzjoni tal-medita xandit, iżda kien suġġett komplikat u għalhekk nixtieq nirringrazzjah tax-xogħol eh, intens li sar, speċjalment f'dawn l-aħħar xarejn Eh, aħna fil-parlament eh, u fil-kunsil ħedimna ħafna sabiex ikun nistgħu nilħu qan wieħed. U jiena naħseb illi irna xira nilħu qan tajjeb ħafna din l ewwel direttiva għandu x'jaqsam dan u anka għandna test bilanċjat dwar il-proċess legali sabi irridu dejjem inżommu f'moħħna il- il-vulnerabilitajiet um, u l-speċifitajiet tal-nies tat-tfal taħt l-età illi jaffaċaw eh, każ legali. Jina verament nixtieq nirringrazzjakom għal dan ir-riżultat anke minħabba sforzi u xogħol li saru fil-Kunsill. Għandi saru ħafna mistoqsijiet u intqalu ħafna affarijiet dwar suġġetti li jina naħdem fuqhom. Għalhekk biex nati spazju lil kollegi għalek għana tiġi spazju kollegi ma nxieċi repet mistoqsijiet, iżda nixtieq nsaqsi mistoqsija. Is-suġġett tal-immigrazzjoni iwassal għal suġġetti ieħor li fasizzajn ġie fasizzat fl-interventi tal-Ministri. L-attività ta' traffikanti tal-bredmin li sfortunatament qed ikomplu ikabru traċedja tal-immigrazzjoni dan huwa forma ta' kriminalità organizzata u jinkludu kol il-korruzzjoni u reati oħrajn jina lek naħseb li dan is-semestru sar xogħol iżda fuq dan is-suġġett iżda fadal xi jsir xogħol u rridu naraw eh, x'pass oħra jdu jittieħdu sabiex inħossu l-Unjoni Ewropea et eh, tiġġieled verament dan it-tip dan tip ta' reati. Grazzi, issa Sinja Grisberg. Grazzi, Sur President. Ina kol nixtieq naqbel ma dawk, ninaqqas anzi ma dawk il-kollegi illi ringrazzjaw il-President Lussemburgiza ta' xogħol eċċellenti li għamlu matul it-tieni nofsa din is-sena u x-xogħol li sar fil-qasam tagħna. U fl-opinjoni tiegħi speċjalment fuq il- fuq is-suġġett li persuna titqis innoċenti nixtieq nagħmel referenza wkoll għal teams li jgħinukom intom iskom sur mas li mexxi l-orkestra. Għandkom istanis li appoġġawkom. Jina dan kollu qed ngħidu minn qalbi għaliex kellna verament żminijiet diffiċli iżda il-Presidenza kienet effiċenti ħafna meta ġiet biex tindirizza dossiers differenti. Tliet punti ta' malaj għaliex kif qalu l-kollegi hemm numru ta' mistoqsijiet li ġew mistoqsija diġà u diġà ingħataw ukoll xi tweġibiet. Għalhekk xi mistoqsijiet il-persuna tqis innoċenti, lajnuna legali u id-drittijiet eh, proċedurali ta' tfal eh, ma kienux pakket wieħed iżda ġew indirizzati b'mod parallel. Naħseb li jkun importanti ħafna għal kunsill li jimxi fuq dan it-tielet aspett ta' dan in-non pakket. Iġifieri ir-rapport fuq lajnuna eh, legali Ovvjament, hemm l-aspett budgetarju ta' dan kollu u xi stat membri għat għandhom xaqtfu fuq dan il-punt, iżda jgħina li kullem ċerta livell ta' armonizzazzjoni fit-test. Jina u ukoll li huwa importanti ħafna li namlu progress fuq il- Eh, fu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali. kifet naħdmu bħalissa jisek titla fuq escalator tila fuq, prova' tenżal l-isfel. Da ma jgħamilx sens, rridu <coughs> nġildu l-problemi li għanna bħalissa u kustjoni oħra li ma nasibx li t-għajmet. Mistaqsija marbuta mal-futur. Fil-ġlida kontra terrorizmu, Ovvjament, nitkellmu dwar il-tfittxija għal kontenut legali u nitkellmu wkoll dwar it-tfittxija għal hate speech online. Iżda naħseb li jridu nagħmlu rabta aħjar mal-istati membri għaliex ċerta stati membri jiffinanzjaw il-monitoraġġ Issa sa'ti membri oħra ma jagħmluhx dan. Forsi jekk nimxu kollha bl-istess mod ikun aktar effiċenza. U finalment, meta niġu għal kontenut illegali u il diskors ta' minbeda fuq l-internet m'għandniex definizzjoni ċara ta' dawn l-ideat biex kunu pragmatiċi u biex namlu progress fuq tħassib kollu li għanna dan forsi li kapaċi tkun soluzzjoni. Grazzi issa Sur Tudowski. Grazzi tal tajt nil kalma Sur President. Jiena Imdorri eh, nobdik, għalek fil prova nżomma żewġ minuti. Jiena nixtieq ninaqat ma' dawk li ringrazzja l-Presidenza li hawn hawnhekk. Jien nixtieq nirringrazzjak ukoll inti għamilt biċċa xogħol verament tajba b'tola ħarba xogħol nofs u nixtieq nirringrazzjak. Għaliex wara l-Presidenza Taljana inti l-eżempju ta' presidenza, ta' kif għandha tkun presidenza, presidenza il-żom il-wedijiet tagħha Issa rigward il-kontenut, il-Grigi għamlu ħafna xogħol naqbel, iżda dan il-weekend mort fu il-frontieri tal-Maċedonja. Kif tista' tispjega li hemm li għat em xarab em tal-linja legali li għat jitilqu mill-Ateni għal Macedonia u dan kollu l-prezz ta' 50 euro. Dawn ħafna drabi huma migranti ekonomiċi. Kif jista' jkun possibbli inti tagħmel kutrapandu tan-nies b'mod legali minn post għall ieħor u hemm negozju verament orribli illi qed jifjorixxi f'dan kollu fejn in-nies eh, fqar qed jiġu misruqa sabiex ikunu jistgħu jaslu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Semmejt il-Europol. Trim sosjati għalek. Dan dak li qed qed sew naħseb jien, iżda dim soqsija speċifika Il-ġmaletit fi Strasburgu l-Europol għal-silna illi biex eh, titraffika n-nies eh, fl-Europa jintużaw l-istess metodu, metodi kif eh, jiġu traffikati l-armi tan-nar u kif jisiru kif isiru fil-fatt reati oħra u memx, memx, f'ħafna pajjiżi memx modi ċari kif tista' tindirizza dan, kif tista' tindirizza dan e, traffikar, memx regoli seri dwar il-konfiskar. Issa, dwar il-databases, għandek għandek informazzjoni dwar eluf ta' nies eh, li mhux qed tinqasam ma' l-bqija tal-pajjiż ħafna dawn ħafna minn dawn eh, nies eh, u l-informazzjoni qiegħda għar-Renju Unit. Qegħdi fir-Renju Unit hemm bżonn din l-informazzjoni tibda tinqasam u databases jibdew jaħdmu tajjeb. Grazzi. Issa l miss. mess. Sura Kaufman. Grazzi, Sur President, billi ma tantxana ħin ser nifoka fuq punt wieħed, ovvjament nixtieq nirringrazzja u nifraħ lill presidenza Lussemburgisa u tliet ministri nixtieq ngħidilhom li verament biċċa xogħol tajba nittama li issa e, tistrieħu matur il-btajjel. Issa Brett, dwar il-prosekutur pubbliku, itjet illi sar progress sostanzjali. Int et, u intom qed tistennew li d-dossier jintem e, malajr. Il-Parlament huwa koleġislatur x'infakrek għalhekk huwa importanti li tagħtu iktar informazzjoni lill-Parlament dwar dak li qed jiġri. Jekk iġobkom tistgħu tgħidulna <coughs> waslu negozjati. U Sir President, meta tqis il-progress eh, li sar, forsi li l-ħar sena għanna bżon niddiskutu mal-presidenza olandiza sabiex ikun nistaw niksbu iktar informazzjoni. Irridu ikun nafu, irridu dan l-uffiċċju tal-prosektur pubbliku, iżda irridu ikun nafu eżattament xinu xinvolvi dan. Eh, Nix il-tajr tajba. Grazzi nixtieq ngħidilkom li aħna dan il-punt diġà qajmnieh eh, mal-Presidenza li jmiss. Dan qed eh, ngħidu l-benefiċċju ta' Silvia u nixtieq ngħidilkom li fil-11 ta' Jannar se niltaqgħu mal-Presidenza ehm, Olandiża. Grazzi issa is-sur ħaħu. Grazzi sur President. Għandi proposta għal għandi mistoqsija dwar il-proposta tal-armi tan-nar. Jiena naqbel magħkom illi huwa utli li jkollna standards komuni għall attivazzjoni u l-identifikar. Irrid ikoll naqsima ħjar tal-informazzjoni wkoll, eċċetera. Issa l-proposta tal kommissjoni titkellem ukoll dwar eh, elementi <coughs> elementi li maħni xerti dwarom, eh, nitkellmu dwar konfiskar u l-proibizzjoni tal-armi tan-nar eh, semi-automatiċi kif eh, din iżdiet is-sigurtà fl-Ewropa, dawn l-armamenti ma ntużawx f'attakki terroristi fl-Ewropa u rari jintużaw eh, f'xi reati. Ma nasibx li l-proposta se jkollha xi effett fuq terrorizmu u fuq il-kriminalità huwa diffiċli wkoll li tipprojbixxi xi ħaġa eh, diffiċli tipprojbixxi ċerta affarijiet għaliex eh, hija kwistjoni hija ta' gosti u ta' arfin jekk arma semi automatika ix waħda automatika jew le. Naseb li eh, dak ir-regoli għandhom ikunu eh, proporzjonali u ma ridux nirristriġġu wis, nxeklu wis, ma ridux iktar jew ma ridux nimminaw iktar aktar mill-li hemm bżonn il-libertajiet ta' ċittadini <coughs> tagħna. Irridu naraw li kwalunkwe regoli eh, li indaħlu jkunu proporzjonati, jkunu bilanċjati u ma jżidux u għanzi u jżidu il kredibilta tal-Unjoni Ewropea ma rridux naqgħu fin-nassa li nagħmlu xi ħaġa sempliċement biex nidru li qed nieħdu azzjoni. Grazzi sa' Signor Stevens. Grazzi ħafna. jien għandi biss kumment wieħed. Iżda qabel sala dal-kumment, nixtieq nirringrazzja lill-President tal-Lussemburgiża xogħol eċċellenti li għamlu matul dawn l-aħħar xhur. Ksibna riżultati verament tajbin. U dal-għodu rajt artiklu interessanti intervista interessanti li ħarġet minn membru li huwa parti li huwa membru ta' tini awla fil-Olanda. Inti għandek id-dritt li tkun ospitat fir-reġjun tiegħek u mbagħad jekk inti refuġat għandek dritt tfittex għażil fi kwalunkwe post fid-dinja. fid dinja il-protokoll ta' 67 il-protokoll tas 67 fej jintqal dan qed jgħidu li għandu jiġu irratifikatu għal lura l-protokoll tal-51. X'taħsbu dwar dan? Grazzi issa s-sur is-sinjura Bjorn. Grazzi ħafna. Ser nipprova nitkellem fil-qosor naħseb illi l-ebda raġuni għaliex għana nifirħu l ma nix raġuna xiex noqdu nifirħu l-nafusna, bina fusna, ma dinni mux għatnejda l-presidenza Lussemburgiza, sa għatnejda l-istituzzjoni kolla kamuma. Ifdol ħarċi ċurrajna li l-istituzzjoni Ewropej mux għet jgħat, mux għet jgħatu xej, mux ehm, għet jgħatu jew jidozzjoni fuq il-wedijiet tagħhom. Eh, nitkellem dwar ġitajiet fundamentali, kif ukoll l-istat ta' dritt. U minnu illi s-situazzjoni għal refugjati illi qed ifittxu l-azil fl-Ewropa qed dejjem tmur għall-ar ir-rapport li ħarti ħorġu minn UNHCR, l imo etc. kollha qed juruna li qed l-IOM anzi l-affarijiet kollha qed imorru għall-ar naraw illi qed krem rifuġjati qed jimxu mill-Greċja, l-Maċedonja, għas-Serbja, l-Kroazja li qed ifittxu l azile hemmhekk. Ma kienx hemm traffikanti, sempliċi qed nies jimxu waħedhom u issa naraw li wasana f'sitwazzjoni fejn hemm abus, eh, pushbacks, traffikanti qed ikomplu qed jerġgħu jagħmlu xogħolhom u fil-Balkani u fil-Maċedonja qed ikun hemm diskriminazzjoni skont il-pajjiż skont il pajjiż inti li inti ġej. Ma tistax tagħmel inti daw ma tistax tagħmel daw il-barri dawn il- <coughs> Ma tistax tagħmel dawn il-ħitan inti u mur kontra il-mhux prattiku jmur kontra liġijiet internazzjonali. Irridu naraw kif eh, nistgħu nofru protezzjoni lill-refuġjati fl-Ewropa u xi nies maqbuda fil-Greċja u għalhekk il-mistoqsija tiegħi fejn wasal diskussjoni dwar il-relokazzjoni permanenti u x'qed isir ukoll sabiex niġġieldu dawn il-pushbacks li qed jissemmer tisiru fuq il-frontieri Ewropej. Grazzi, il-kellim li mis, il-kellim li mis is-sur Durek. Grazzi, Sur President. L-ewwel net um, <coughs> nitkellem dwar dawn dossiers li <coughs> wirtu il-presidenza Lussemburgi sanati presidenza Ledvjana għaliex hemmhekk Eh, għaddi il-presidenza deċidejna li rridu nġildu l-eruq ta' tal-fenomeni u ġifiri il-traffikanti infuso. Iżda mbagħad kien hemm riżoluzzjoni tal-ġus maquta, iżda din kienet qed titkellem biss dwar l-ilmijiet bejn il-Libja u l-Italja. Qed isir ftit wis eh, fuq dan il-qasam, speċjalment qed tħares lejn Libja verament ftit xogħol sar fil-Libja sabiex anka eh, nwaqfu traffikanti. Il-Lussemburgu kella biss eh, responsabilità għal koordinament ta' xogħol li kull mill-istati membri għalhekk mhux qed waħal fihom, iżda forsi nistgħu morru lura għall-ostakli u tgħidu lna x'ostakli affaċċajtu meta ġejtu x'implementaw din id-deċiżjoni. U kumment nixtieq eh, nirgrazzja l kollega Miha Bani eh, u kien fil-gvern u jien edha eh, meta jifkod fl-oppożizzjoni u kien kritiku f'xogħlu ħa azzjoni meta kien hemm eh, miżiet il-prezzo tal fatti li qed isiru fil-Polonja. Nixxieq ngħidilkom biex ma tibqgħux tattakkaw il-Polonja, speċjalment nixxieq semmi li Sur Schulz milux iltaqa' mal-Prim Ministru Xidwa u nittamaw illi l-President Schulz ġi format b'mod tajjeb kemm il-gvern qed jiġi rappreżentat ħażin. U kif kliemu fil-fatt ma klux minnhom. Uh, thank you, Claude. Uh, Mario, oh, oh, oh, Lauristis. Grazzi, Claude. Anki jien nixtieq nibda bil ingrazzja għax il-ħidma tiegħi fuq il-protezzjoni ta' data kienet esperjenza pozitiva ħafna Edi flok ma kena s-soltu ġlida bejn il konsillu l-Parlament l-Kommissjoni, nistaw verament eh, naraw il-kooperazzjoni kostruttiva. <coughs> Fu kalendarju ċar, fuq dak li għamel eh, għamlet il presidenza l essumburgiza u li għalu iva aħna fuq il-naħat tal-Parlament, għanna però l-kalendarju tagħna u il-mira kienet illi naslu għal rizultat fil-presidenza tana. U dina kienet tajba ħafna li kellna mira komuni u kalendarju. Però issa wara din l-esperjenza pozitiva jena nħares ċerta bizza fil-futur fil għax għadna illi għanna eh, skeda da xejn wahda jibsa eh, għall-implementazzjoni sentej biss x'nistgħu namlu biex il-proċess ikun koerenti biex żgur l-implementazzjoni tkun fi fi żmien sentej. Din hija kruċjali. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal <coughs> databases, databases komuni e-, Ewropea. Dawn ir-regoli li aħna fissajna. Edin jifissaw il-qafas, però hemm ħafna affarijiet isiru qabel ma nistgħu nagħmlu verament skambju prattiku. <clears throat> U jiena hawnhekk l-ewwel nett nixtieq nitkellem fuq id-definizzjonijiet komuni, rajna kemm hu diffiċli li jkollna definizzjonijiet komuni fil-problema tas-sikurtà. Anki il-rnexxinna niksbu dan il-ġimali għaddit, pero qabel il-ġimali għaddit, ma rnexxinnix insibu dawn id-definizzjonijiet, laqqas tal-kelma security. U għawfja, illi biex nimxu l-qoddim fuq dan il-problemi kollha għandna bżonn kif diġà rajna definizzjoni fejn il fiex tinsab is-sikurtà nazzjonali <clears throat> u fejn fejn hija il-responsabilità tal-istati nazzjonali u fejn din tiġi tmur lem minn din is-sikurezza nazzjonali u fejn titħol eh, jidħol l-interess Ewropew u il- eh, sikurezza Ewropea. E, intqalu ħafna affarijiet fuq il-fatt li l istituzzjoni tmaħad mhux tajjeb għandna bżonn ta' e, gwardi tal-frontiera ġodda, eccetera. Però jiena ma narax fejn huma l-proposti tal-Kunsill. Il-Komissjoni qed toħroġ bidejat, aħna niddiskutu. U l-Kunsill dejjem qiegħed fuq id-difiża Imma fejn huma l-proposti tagħhom? Kif nistgħu verament nitraduċu ġoħidma dawn l-istituzzjonijiet fuq relocation u issa fuq il-gwajda tal-frontiera. Għaliex il-Kunsil ma jimxiex fuq da? Grazzi, grazzi kollegi. Unerġa. <clears throat> Nitlob skuża li il-Ministru tal-Migrazzjoni kellu jitla' għax ħafna mill-mistoqsijiet fit-tieni round huma propju huma propju interessati għal fuq is-suġġett tal-migrazzjoni. Però Felix għandu viżjoni pjuttost ġenerali tal-ħidma tal-presidenza. Iprova kopri għanti. Nista nagħtikom guideline, titkellmu mux iktar minn seba minuti kull wieħed L-ewwel Etienne. Grazzi Claude. Naturalment mhux xi ħaġa faċli nirrispondi minu sejħa ta' mistoqsijiet f'seba' minuti, nipprova. <clears throat> Nixtieq nifoka fuq żewġ tipi ta' mistoqsijiet illi kienu rikorrenti. Dik fuq l-iskambju tal- tal-informazzjoni jew in-noqqas ta' skambju u anki kif nistgħu nagħmlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. <coughs> u dam e, e, li dawn il-argumenti anki mal-Europol. Minnaħa waħda għanna l-intelligenza, e, servizzi ta' intelligenza li jiskambjaw informazzjoni bejnietom. U umbat anki ma, ma aġenziji barranin fuq l-intelligence. Nixtieq illi aħna ħadna ħadna l-inizjattiva biex nistednu l-servizzi ta' intelligenza barrinin fil-konsilli tal-JHA. l daqstant il-grupp tkellem fuq il-ħidma li saret. U din hija l-ewwel darba li din l-inizjattiva tieħdet mill-2001 il qudiem L-iskambju ta' intelligence, naturalment, hija koperta mill-protezzjoni ta' data li tvarja minn stat membru l <coughs> Essa il-sissa dawn il-servizzi ta' intelligence ikkooperaw bilateralment u multilateralment. <coughs> Għol da stanta kjat fil-kommenti tija il-grupp GATT e, impenja ruħu biex ikollu pjattaforma biex jgħamil skambju biex jgħamil taqsim ta' l-intelligence. <coughs> u jgħan nħoss illi dan huwa progress kbir. Fuq l-iskambju ta' informazzjoni tal-Pulizija u tal-Ġudikatura anke hawnhekk sar ħafna progress, eh, speċjalment wara ħafna appelli minn naħa tal-Kunsil. <coughs> Naturalment għatanna ħafna xi jsir. Eh, hemm bżonn illi konna eh, l-informazzjoni ġusta, però hija ħasra illi ħames stati membri biss u pajis wieħed assoċjat għandhom jibatu l-50% tal-informazzjoni l punti fokali tal-vjaġġaturi. Dawn il-punti fokali huma strumenti importanti ħafna biex nkunu nistgħu nitraċċaw il-movimenti tal-foreign fighters. Nofs l-istati membri ma jużawx din l-sistema eh, ta' informazzjoni Europol. u elf u sitt mit terroristi huma reġistrati f'dan l-istrument u nofs l-istati membri għat jistabilixu kol rabta ma ma, ma dawn is-sistemi ta' informazzjoni bejn bejnietom <clears throat> tal-Europol. Għal dastant mux għana ċessari, ma mux neċessarjament irridu mezzi ġodda, però irridu nifukaw fu kif nistaw nżidu ħajar dak li dġa għanna. U għal din raġuni għat il-presenza ta' Lussemburgu. Aħna għamilna eżerċizzju biex noħol u inventarju tal-istrumenti disponibli u naħseb li danajen e, l-istati membri biex ikunu jistaw jikonsultaw l-istati e, l-istrumenti tal-Europol, e, Interpol u Eurojust. <coughs> u, u anki naraw xinu xkiel għall-iskambju skambju iktar fluidu. U il komissjoni se tati assistenza teknika u finanzjarja anke għal dak l-Istati membri li għandhom problemi u eh, biex il-punti tal-frontiera jkunu jkun hemm kollegament ma' dawn il-databases. U Mbagħad hemm il-problema tal-interoperabilità għal problemi tekniċi <clears throat> meta niġu għall-interkonnettività, dan huwa importanti anki għall-Interpol u Europol. Il-ċentru kontra terrorizmu Ewropew se jiġi mniet fl-ewwel ta' jannar li ġej u dan jfisser. Illi, dan se jgħinna se jgħin l-Europol u anki l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi fi Stati membri fil-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. Aħna nemnu il-ġlieda kontra terrorizmu ma tistax tkun ibbażata fuq miżure repressivi. Imma u importanti u koll li namlu prevenzjoni. Hemm e, inizjativi e, li jiprevedu li l-autoritajiet nazjonali jimxu fl-imkien mal-aġenziji soċjali u importanti illi eh, nikontrollaw l-istrumenti attuali unużaw maħjar. L-għonet għanna il-ċentru ta' eccellenza RAN, Radicalization Awareness Network, RAN, ila eh, operativa di u għawnek eh, ija illi kunem skambju ta', prassi minnaħa tal- persuni li jaħdmu għal din l-Aġenzija u esperti fil-ġrida kontra radikalizzazzjoni. U batem l-eskat, Syria Strategy Awareness Network. Anki għawnek għaw kontronarrativa mamula posta. <clears throat> Jiena kontent il-Kommissjoni anki qed tiffinanzjahom għal wara l-2016. Hemm pjattaforma wkoll illi fiha l-istati membri u istituzzjonijiet eh, jinkludu anki kumpaniji bħal Microsoft, Facebook u Twitter u lan u li nsibu soluzzjonijiet komuni biex nkunu nistaw nirsolvu ir-radikalizzazzjoni online. bat fit-3 ta' Deċembru li għadda, eh, din kienet diskussjoni fost il-ministri u diġa kompanija illi bidlet il-kondizjoniet operativi taħħa biex eh, jabolixu l-materjal <clears throat> li rigwarda diskorsi ta' mibeda. Umbat hemm l-unità ta' referenza ta' fuq l-internet. Illi unità tal-Europol reċenti u taħdem fuq dan ukoll. U jina xtaqt ngħid ħaġa oħra fuq prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni. Fid-direttiva tal-armi tan-nar għax hemm mistoqsija specifika. jien nista' ngħid għadu kmini wis. U ma nistax verament ngħid sejġri la l għadu kif ġi ippreżentat <coughs> u mbagħad għatri tiġi diskuss taħt il-Presidenza Olandiża. Jiddispjaċin li ma nistax intikom iktar dettalji fuq il-konfiska tal- Eh, armi semi-automatiċi. Imma naturalment disa se tiġi diskussa fi xur li ġejjin. Grazie. E, Felix, fidek. Grazie Claude. Grazie lil daw kolla li eh, kienu ġentili mal presidenza u ringrazzjawa u seħ u fuq il-fat li l-iskwadra tagħna ħadmet verament ħafna sal-aħħar moment. Issa fuq il mistoqsiet <coughs> Signora Holmer, għajmet kwistjoni fuq il-reklutaċ. Nishtiq infakarkom fuq dan il-punt illi f'Ottubru jina fisem l-Unjoni Ewropea jina effirmajt l-sħubija tal-Unjoni Ewropea għal-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa ta' Prevenzjoni ta' Terrorizmu, protokolli, illi t titrasponi il rizoluzjoni ta' ġnus ma'uda fuq il-Foreign eh, Fighters. għanna l dastant bazi legali, għanna test legali u anki il-Kommissjoni Ippreżentat abbozz ta' direttiva illi għandha tiġi trasposta fil-liġijiet tal-Istat membri. Pratikament e, din hija riżoluzzjoni ta' ġusma u dali tasal bħala liġi tal-Istati membri. <coughs> u jena fl-imkien mal-Kummissjoni kelli l-vantaġġ li organizzajt konferenza fit 17 ta' Ottubru fuq il-miżuri preventivi f'dan il-kuntest. Mhix biss kwestjoni ta' ġlida kontra e terrorizmu. Imma hija kwistjoni wkoll ta' prevenzjoni. U li tifakarkom illi il-konklużjonijiet illi tieħdu f'din il-konferenza kienu fuq l-agenda tal-Kunsill JHA u ġew adottati anki fil-Kunsill tal-JHA u parti mill konklużjonijiet uffiċjali tal-Kunsil tal-Ministri li turi li anki il-Ministru tal-Ġustizja ma mħasbin fuq miżuri ta' prevenzjoni. Anki jekk dina ma għada ma konkludejniex fuqa, pero hemm kuxjenza. <coughs> Hemm hemm nies li qegħdin jimħasbin fuq da. Eh, kienem eh, anki membru tal-parlament li għal għanna bżon ta' għas Europa li ma naqbilx għanna bżon ta' iktar. Eh, u matem kustjoni ta' diskorsi tal-mibeda, anki dana kien fuq l-agenda tal-Konsil tal ġeċe għax dine għahda mill-mizuri non legislativi. U kienem diskussjoni importanti ħafna fil-Konsil, għax aħna verament nemnu illi diskorsi tal-mibeda mumiex accettabli. la online u as realment fil-dinja. Anki jekk għanna leġislazzjoni. Anki jekk l-operaturi online ma jipparteċipaw huwa veru, però aħna diskutejna fuq dan il-punt. Però l-istati membri kollha għandhom leġislazzjoni li tista' tiġi applikata. Naturalment wieħed ma jistax jagħmel investigazzjoni tal-każi kollha. Però <clears throat> f'dan il-qasam aħna għandna liġijiet u memx għalfejn ta' autorizzazzjoni minna tal-Europa jew minn operatur jew affarijiet oħra biex wieħed jieħdu miżuri. Hemm miżuri li qed jittieħdu regolarment u anki fil-Lussemburgu u nimmaġna li anki stati membri oħrajn għandhom l-istess possibilità. U għanna gommex tkellmet fuq istanzjoniet ekonomiċi <coughs> li jistaw jiġi applikati. Dina miex il-pozizjoni tal-Kumsil. Aħna ma nix konklużjoni fuq da. U l-presidenza lussemburgiza ti preferisci kieku sistema ta' inkoraġġament għal, għal min qed jagħmel l-isforzi. L-applikazzjoni tal-sanzjonijiet ekonomiċi mhux ħatir solvi problemi, anzi se toħloq problemi ġodda miex laħjar soluzzjoni, naħseb li għanna nifukaw fuq e, il-fat li nejnu l dawk il-persuni li għedin jamlu sforzi f'dan il sens u naħseb li dan huwa metodu iktar produttiv. Umbat fuq il-migrazzjoni legali, jena naqbel u mħaseb taqskom il-fat li memx soluzzjonijiet għal migrazzjoni legali hija waħda mir raġunijiet li hemm pressjoni fuq il-migrazzjoni illegali fl-Ewropa. Aħna għadna l-bot milli nirċe naslu għal konklużjonijiet fuq dan, ma nix konklużjonijiet viabli. Però fit-trialogu taħt il-presidenza tagħna nexxinna niftemu fuq il-direttiva fuq il- fuq il-studenti li waħda il rotot legali għal-inqas fuq xaħġa għanna ftejn, fuq ħaġa importanti. Mbagħad jisur dipre staqsa u koll fuq l-artikol li kunem fil-istampa fuq id-Danimarka. Ma nafx jekk kien xejn proposta uffiċjali fil-Danimarka fuq, fuq dan. Jina smajta anki din il-kwistjoni, però ma nafx jekk kien proposta formali. <clears throat> Nistenna qabel ma nitkellem sakemm ikolli sakemm ikolli informazzjoni iktar preċiża, però naqbel miegħek anki jiena interessat f'din. U jekk hija proposta verament legali hija interessanti. U fuq il-kwistjoni tal-fond ta' koeżjoni naqbel ukoll miegħek bħalissa qed niddiskutu fuq dossier fil-JHA fil-ambitu tal-fond ta' koeżjoni bla dubju hemm ħafna xwieħed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 waħda mill-reati l-iktar detestabli għax tisfida il-makinari tal-istati membri u dan huwa naċċettabbli għall-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux ħallhom waħedhom lill-istati membri biex jaffaċċaw dawn l-organizzazzjonijiet kriminali li jaqsmu l-frontieri u ma organizzati ħafna, irridu nagħmlu ħafna iktar f'dan qasam il-ġimgħa li għadiet anki f'temna fuq id-direttiva tal-protezzjoni tad-data u waħda e, mill-elementi li emerġew u e, iskambju ta' informazzjoni nieqsa fuq livelli tal-pulizija u tal-imħalfin hija dajfa wis. U l-kriminalità organizzata ta' profita roħa. L-istati membri jgħamlu iktar u naħseb Eh, li hemm bżonn nagħmlu skambju ta' informazzjoni aħjar bejn il-pulizija u anki bejn l-imħalfin. U jina kontent ħafna bil-ftejm li intlaħaq reċentement, għax jina naqbel perfettament fuq dak li jitkom għattu fuq il-kriminalità organizzata, il-Signora Grisbeck u kolt kelmet fuq lajnuna statali, no skużani, fuq lajnuna legali, assistenza legali, għanna zewċ testiħor, se jkunem testiħor, u Eh, tkellimt anki mal kollegi fil-Kunsill ħafna drabi miex kwistjoni ta' flus, għax naturalment set um xiftit flus din l-inizjattiva, però hemm affarijiet oħra importanti jekk iridu nkomplu naħdmu kif qed naħdmu issa u dina għilna eh, nikkonsidrawha fil-font hekk irrid li konna iktar għarfin reċiproku ta' sentenzi irridu naraw kif dawn id-deċizjonijiet jittieħdu fl-istati membri. U eh, mux nitkellem fuq il-problemi ta' proċedura, però l-aċċess għal ġustizja għandu jiġi garantit fl-istati membri kollha. U hemm spiża naturalment u mhux kulħadd eh, mhux kulħadd eh, jista' iħallasa allora l-istat mbagħad irid irrit jisostitwixi ruħu, irrit jgħin l-ċittadini fil kwistjoni tal-aċċess għal orti. Ija garanzija ġudizzjarja essenzjali. Jina semmejt dan, dan il-problema mal kollegi u nittama illi l-presidenza il li misset kompli il diskussjoni fuq dan l-aħħar test, fuq dan il tielet test inħossu li huwa essenzjali fuq kif aħna naraw l ċesta ġustizja ġustizzja fil- u Unjoni Ewropea. E li ċittadini kollha għandhom dritt kollhom aċċess għal ġustizzja jgħixu fejn jgħixu ikunu min ikunu uh, u ikunu kemm ikunu sinjuri. Din hija ħaġa essenzjali, dokument essenzjali ħafna u il-delegazzjoni tal-Lussemburgu uh, ħat uh, anki eh, il-libertà tal-diskors U mbagħad fuq l-ettimizmu fuq l-uffiċċju tal-prosekutur jiena kont qed nipprova ninkoraġixxi <clears throat> il-kollegi Olandiżi li se jkollhom bżonn ta' kuraġġ u perseveranza fuq dan id-dossier. Però sarattant aħna eh, għaddejna mill-artiklu 35 u l-Presidenza Lussemburg jisa għada jew forsi pitada se tippubblika dokumenti li fih it-test konsolidat għal artikoli sal mill-ewwel wieħed sal-35. U dan kien fit trio tagħna fil-Presidenza Lussemburgiża. Dan se jiġi pubblikat għada u għadat tkunu diġà tara tistgħu taraw test konsolidat tal-artikoli minn wieħed sa 35 li huwa importanti anki għad diskussjonijiet mal-Presidenza eh, eh, Olandiza li tidħol fil-11 ta' jannar dan huwa e situazzjoni li qed ngħaddu għal presidenza li mis fuq. Fuq kwestjoni ta' liġi internazzjonali jiena ma nafhomx kollha e, dawn jitħlu taħt il-mandat tal-kollega li kellu jitla, id-dispeċini ma nistax nitkellem u bat l-aħħar punt idkom għamiltu kummenti u mistoqsijiet fuq it-tħul fis-seħ Naf li hemm ħafna stati membri diġa qed jippreparaw tħul e, fis seħta direttiva. La darba tiġi pubblikata fil-gazzetta uffiċjali hemm sentej. U naturalment il-Kummissjoni se jkollha rwol importanti hawnhekk biex e, tfakkar l-Istati membri x'inhuma d-dmirijiet tagħhom u biex jippreparaw tħul fis ta' dan it-test Però l-Stati membri naħseb li huma motivati. U bat laħar mistoqsija fuq relocation. e fakarkom. Illi fil-Kunsill. F'Ottubru, f'Novembru aħna bdejna il-mekanizmu ta' ġestjoni tal-kriżi u dina kienet kienet eh, fil-Kunsill fl-aħħar ta' sena u kien hemm ħafna kilaqat ta' follow-up fil-prezenza tal-kollegi Grigi Italjani u Torok. U dana wasal umbat għal rizultat ta' rapport li ġi eh, prezentat il-Konsellu se jiġi publikat. U dan għal ħar kommenti għaj, eh, jena nishti nikonkludi. U nirringrazzjakom ħafna għal kooperazzjoni eccellenti f'dawn ħar sit xur u ħares l-qoddikom eh, biex narakom biex nkellimkom bħala ministru tal-Lussemburgu mux bħala rappresentant tal-Kunsel. Um, grazie Felix, u grazie l-Etienne u kol, palma tafu din hija l-aħħar okkazjoni formali fejn sejrin naraw l-Ministri tal-Lussemburgu. Iż-żmien gerbeb u fil-11 naraw il-formazzjoni l-ġdida dik tal-Presidenza Olandiża hija l-attitudni mill-Ministru b'Sakrim tal-Ministru tal-Lussemburgu il mota kif reaġixxejtu għal-mistoqsijiet u anki il-kwistjonijiet li għamu il-Presidenza u l ambasġatur għallu li għandhom eżempju kbir xisegwu wara l-presidenza ta'kom il kwestjoni i kif l-istituzzjonijiet qegħdin jiffaċċjaw mm, il-kwestjoni tija waħda kellna serje ta' skadenzi fuq biċċiet leġislativi li kienu ilhom pendenti u blajnuna tal-Lussemburgu u dawk involuti anki hawnhekk fit-trialogu irnexxena naslu għal ħidma b'riżultat kienet presidenza affukata meta ġie prim ministru tagħkom biex imexxi konferenza kien hemm anki il Reverbani fil-fatt u kienet <coughs> għal darba okkażjoni biex naraw kemm ħdimtu għatieħa flimkien mal-membri ta' din is-sala u dawk li kienu anke preżenti għas-sessjoni ta' Strasburgu il-ġimgħa preċedenti fadlenna ħafna ah, ħafna xogħol għax-xhur li ġejjin taħt il-presidenza Olandiża mara kien anke Oliver Arsen. Issa grazzi mill-ġdid lil Felix u lil Etienne. Aħna tassew ħerqanin għall-presidenza li miss nitlobkom ta' tu kolunkwe parir possibli lil dawk il-ħajsegu fil-wol ta'kom. Grazzi. Colleagues, we um, unfortunately we're running. Kollegi sfortunatament waqajna l-ura fl-iskeda tagħna. Iva kulħadd xtaq jitkellem ħafna kollegi illi lestew trialogu xtaqu jintervjenu u l-ħin kien diffiċli biex t-rispetta stant niskuża ruħi ta' dan id-dewmien forsi misni allokajt iżjed ħin għal punt tal-presidenza naddu għal punt li jmiss. Punt erba l-istabilment tal-istat ta' dritt dritt fundamentali nasir innaqsa l-introduzzjoni tiegħi fil-qasir. Nixtieq ngħaddi il-mikrofonu minnu fih li rapporter u wara il- Wara Sinjora Intervelt, wara Sofia, nħidu anki l-kommenti ta' Shadow, grazzi. Jiena u kol għan itkellem fil-qosor ferm li xil-biex kbira ta' dawk prezenti għonek fil-sala jafu l-sfons ta' dan il-rapport xinu l-inizjattiva leġislativa mm, ah, bazda talba tal-plenarja tal-Parlament Ewropew għal iżvilupp ta' mekkanizmu għas salvagwardja ta' demokrazija drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Naħseb illi l-iskambju ta' opinjonijiet mal presidenza tal-Lussemburgu komplet tisħaq fuq il-bżon ta' dan il-mekkanizmu il għaliex aħna fassalna prinċipji mill-isbaħ fil-karta ta' drittijiet fundamentali, fil-trattati, fil-bicċiet kollha ta' leġislazzjoni, fil-kazistika għanna l-istrutturi kollha f'postom. Iżda naraw il-lista ta' drittijiet, il-gvernanza demokratika, għaddejjien minn żmien diffiċli ferm u għadha stata nabżon ta' mekkanizmu illi jiżgura illi nkunu tassew komunità ta' valuri dik il-komunità li nixtiequ nkunu. Dak illi għamilna u illi diġà ħdimna darbtejn ma' shadows għal opinjoni Afko nixtieq li naħdmu flimkien bħala tim li li mill-regoli li applikaw l-proċess tal-nabbosta dan il-rapport. Naħdmu flimkien mill-rib ma' afko għana samna il-ħidma fost il shadow skolla palma għamilt int meta kont rapporter għall-inkjesta dwar il-ħabsijiet kull wieħed minn il-shadows se jirrapporta dokument ta' ħidma li jiġi propost lilek għal ħabta ta' nofs frar. Imbagħad nibdew il-proċess bl-emendi sabiex inkun nistgħu nivvutaw fil-plenarja ta' Lulju. Jekk naraw il ħin ma kienx bizzejiet, nippruvaw nallokaw iżjed ħin sabiex inkunu certi li l-riżultat finali jkun wieħed sodisfaċenti. Sabiex ikun hemm sieda min-naħa tal-gruppi kollha ma jkunx dokument kontroversjali b'maġġoranza fjakka. Mela ħajkonna l-punt tal-scoreboard tad-demokrazija drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt, id-dibattitu parlamentari pan-Ewropew, il-drittijiet fundamentali fl-evaluazzjonijiet ta' impatt u l-proċeduri ta' screening, punt erba l-użu ta' artiklu 2 u l-karta ta' drittijiet fundamentali għal proċeduri ta' ksur, il-lodot l-ċittadini u il-metodi l l-mekkanizmi esistenti. Jena nista naddi dawn it-titli l-ilkom, il-koll kentom intom interessati l-ħarnet il mekkanizmi nista' ngħidu la smih mikro fil-fatt ta' inqas minn sija u nofs dan kien 15 ilu aħna rajna l-possibilità li jkun hemm smieħ ulterjuri fit-22 ta' frar flimkien ma' Afko. B'rappreżentanti tal- l-element u d-dinja ġudizzjarja, ratis kostituzzjonali, ġifiri l-Orti Ewropea, jista' jkollna anki xi ħadd forsi u nittamaw li jkollna lil xi ħadd mill l-Istati Uniti li dawn għandhom iktar arfin fuq dawn it-tip ta' situazzjonijiet. Kun interessanti nħidu l-opinjoni tagħhom. Ħajkonna anki laqat u hemm laqat pjanati mal-Kunsell u mal-Presidenza tal-Kunsell li palma smajna żjed kmieni mill-rappreżentanti tal-Presidenza Lussemburgiża bdew jew kellam tal-inqas l-ewwel skambju ta' informazzjoni fuq dan il-pont fih dan il-Kunsill. U kien pont eh, tatlu kemm xejn batut. U nittamaw li l-Olanda tkompli eh, taħdem qatih fuq dan il-punt u nittama li kun nistgħu imkien flimkien mal-Konsil kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u jiena nixtieq nieqaf hawnhekk jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lesta nagħti tweġiba lilkom jekk ma tagħmluhomx hawnhekk bil-fom inkun nista' nibgħatilkom tweġiba bil-miktub. Grazzi ħafna. Dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet il-dokument ta' ħidwa se jiġi preżentat nhar 15 u 16 ta' frar fil-Kumitat Libe u għandna anke smih mal-Kumitat Afko fil-17 ta' frar dik hija l-istruttura u issa nistgħu nisimgħu mix-shadows is-sur Engel. Grazzi Claude. Musta nibda bil-Lussemburgis, għalix rappresentanti Lussemburgizi telqu. Iżda nishtiq najdan li ġej. Kifat pal ma konti għatnajt iktar kmini. Għalix dan huwa preċiżament dak li naħseb jinsab fil-qalba ta' dan il-rapport palissa kif ukoll mill-perspettiva ta' MP. dak li nemmen illi għanna naħdmu fuqu ma nix nqoddu nfetqu fuq id-dettalji li kellna dwar pajjiż wieħed partikolari f'nofs l-Ewropa. Fil-fatt hemm x'naraw fl-istati membri kollha fil-prattika naffiċċu u naraw jekk hemmx loġika Ewropea illi jew intlaqet jew ta' min jilħaqa u din torbot ma l-istat ta' dritt fit tifsira n-nifisa tal-kelma mill-lat tal-prevedibilità tal-istat u tal-istituzzjonijiet u f'dawk il-każijiet kollha fejn ikun hemm falliment ta' dawn l-istituzzjonijiet anke bl-indipendenza tal- tal-element ġudizzjarju u s separazzjoni tas-setat Mela jekk nara situazzjoni tal-Greċja bħalissa, mhux biss dan il-pajjiż ma jistax jikkontrolla l-frontieri esterni li hija problema għal pajjiż innifsu u għal problema u problema tal-Unjoni Ewropea bħala parti mill-żona Schengen. Iżda li xqatt m'hemmx livelli fil-rigward ta' korruzzjoni, per eżempju, ta' standards li nixtiequ naraw fl-Ewropa kollha ta' funzjonalità tal-amministrazzjoni u da' kollu li jorbot ma' dan l-element. Fenomena qodma u ġodda. Apparti da dak li għanna fl-aġenda f'termini ta' terrorizmu u l-aġenda ta' sigurtà illi Dan huwa appunt appuntu li naħseb illi rridu natu kasu sew biex il-prassi fl-Ewropa tkompli titjieb. Nistess il-President titweġibhom eh, għal-jom f-saqqa, xtaqt ngħid li jina mil żball illi ħallejt dan is-suġġett barra dan huwa suġġett ta' dokument ta' ħidma wkoll xtaqt niskuża massur Engel. Iprovajt ma najdux b'mod dirett Skużajt ruħina, nskużuħi darba fis-sena u xinter ta' viċin il-miliet. Sewa wesqa. Is-Sur Kirkhope. Sur President. Problema xkejkna. Wada mid diffikultajiet tagħna ili donnu dejjem nispiċċaw b'sitwazzjoni fej l-implementazzjoni nibżew naraw bħala problema. Il-Kummissjoni hija mħallef interessanti aħna maħniex l mħallef u lanqas ġurija. Nixtiequ naraw li sati membri jżommu mal-prinċipji bażi u li seħ monitoraċ mill-punt ta' tlu għandu jisir dan il-monitoraċ. Kenna numru ta' kazijiet fejn kien hemm tħassib espress minn membri ta' dan il-Parlament dwar pajjiż individwali. Xi minn daqqiet dan ikun tħassib oġġettiv? Iżda xi minn daqqiet onestament huwa tassew suġġettiv u banijiet tassew politiċi, regoli huma tassew bażiċi fil-gwar drittijiet fundamentali illi hemm infassla huma minnhom fihom drittijiet oġġettivi. Iżda palma jedna meta nimxu li lil minn din l-oġġettività nitilfu is-sens ta' l-effetti reali u ta' xi jkun hemm għaddej. Naħseb dejjem irridu noqogħdu lura milli nippuntaw subajna fuqat partikolari lejn pajis u wieħed u kunem ħafna ksur jekk tara l-kriterji oġġettivi. Dan il-ksur huwa kostanti f'bosta pajjiżi b'mod jew ieħor il-pajjiżi kollha it-28 stat membru qegħdin jiksru xi wieħed minn dawn l-elementi. Iżda flok noqogħdu nfakruhom dejjem nistennew sakemm ikun hemm xi element kbir illi joħroġ fil-medja u mbagħad nibdew nattakkaw dak il-pajjiż fuq firxa ta' approċċi lejn id-drittijiet fundamentali li jipprattika dak il-pajjiż. Dak li qed ngħid u li neħtieġu morru lura għal prinċipji bażiċi rridu morru lura għall approċċ iktar xieraqa il-Kummissjoni hija l-Gwardjana ta' Trattati, hija l-Kummissjoni li għandha responsabilità prinċipali, ejja ma nistennewx issa ma jkun hemm punt fejn is-suġġett isir politiċizzat u jibda jifridna. Nixtieq nara monitoraġġ kostanti sa mill-bidu. Barbara Spinelli issa. Grazzi, Sur President. Nixtieq l-ewwel net nirgrazzja l rapporter għall-involviment uh, ta' shadows sa' mill-bidu tal-ħidma. U nibda b'żewġ punti kemm dwar il-karta kif ukoll dwar artiklu 2 illi qiegħda nieħseb jien bħala shadow rapporter. L-ewwel punt huwa il-karta u l-importanza tagħha naħseb l-inklużjoni fil-dritt fil-liġi primarja u bir-rabta ma' dispożizzjonijiet ta' trattat ifisser illi artiklu 51 sar vojt l-ġdan illi limit tal-applikazzjoni tiegħu stess għal daqstant dawn huma prinċipji li jorbtu ma' tradizzjoni kostituzzjonali tal-istati membri kif ukoll mar-regoli tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali illi huma marbuta magħha il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea da sat ma nistax nifhem kif nistgħu nitkellmu dwar l-immatrazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-Karta kollha kemm min naħseb il-rikonoxximent tal-karattru nnifsu tal-karta hija essenzjali għal ħolqien ta' stat ta' dritt Ewropew. It-tieni għonek nitkellem dwar artiklu 2 fil-gwart tal-użu tal-mekkanizmu effettiv tal ħarsin ta' trittijiet fundamentali indirizzat lill istati membri nemmen illi fil-ġejjin jkun xira illi jolqot l-suġġetti kollha illi jaħdmu ta' kappa tal-Unjoni Ewropea jiġifieri l-istituzzjonijiet, l-aġenziji, l-entitajiet ad hoc illi bosta minnhom jaħdmu l-lin mill-monitoraġġ. Id-drittijiet u l-prinċipji li nsibu taħt artiklu 2 tal-Trattat tal-Karta u l-iskeletru fil-fatt tal-ħidma kollha u għal-dastant għandhom bżonn ta' tisħiħ ulterjuri li jmur li l-in dispożizzjonijiet ta' artiklu 273 tat tfu Nixtieq ngħid biex nikkonkludi illi ftin l-ewwel frażi u import fażi fil-fatt ukoll kellim huwa importanti li nisħu illi l-mekkaniżmu ta' protezzjoni m'għandux jirripeti dak li ntibu taħt artiklu 7 illi inkludi ġifiri rwol ċentrali tal-organi ġurisdizzjonali tal-Unjoni l-iktar xirqa biex tiġi applikata il-liġi Ewropea minajr ebda xejra jew għaliba politika jekk ma jkunx hemm referenza għal imħallef komunitarju l-istrument ikun ikkopjar ta' artiklu 7 biss Grazie President. Thank you very much. Colleagues, um... Grazie, grazie kollegi, peress li l-ħin jgħat jafas daqstant ser verifika jgħat fatalli l-ħar zewġ kalima il-sur Fjorn Ferfat u s-sinjura Lopez Aguilar. <coughs> sekonda, sekonda, sur Lopez Aguilar. Iva. Fil-fatt mhux kumment iżda mistoqsija. Wieħed minn indikaturi tal-kwalità tad-demokrazija u tal-istat tad dritt fil-kultura legali Ewropea ila għal bosta snin. In-numru ta' każijiet illi ssib fil- Orti Ewropea ta' drittijiet fundamentali ġew Strasburgu u n-numru ta' sentenzi ta' ċerta pajjiżi il-numru ta' sentenzi f'numru ta' pajjiżi f'dawn l-aħħar snin itina l-idea ta' kif id-demokrazija s-sejra l-ar kif anke l-kultura legali edha tmajna issam 47 pajjiż fil-Kunsill tal-Ewropa u bosta minnhom wara dan it-kabbir xorta waħda qatt m'għandhomx tradizzjoni demokratika. Ser ikun ir-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja meta tkun qiegħda taħdem fuq każijiet fejn il-Karta ta' drittijiet fundamentali hija essenzjali għaliex kien hemm numru ta' każijiet, każijiet importanti fejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-Qorti Ewropea tagħna ġewwa l Lussemburgu bdiet tevalwa u tisħaq il-validità tal-Karta ta' Trittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea eh, bħala parametru legali għall evalwazzjoni ta' kemm ta' kif l-Istati membri jirrispettaw l-Istat ta' dritt taħt il-qafas legali attwali wara Lisbona. Ser ikun possibbli il ninkludu din il-konsiderazzjoni grazzi. Thank you one um, and Grazzi, Tanjassa. Grazzi l ewwel net nixtieq ngħid illi jiena naqbel. Għandna bżonn dan it-tip ta' mekkaniżmu. Aħna sħaqna dwar il-diffikultajiet bosta stati fostom l-Ungerija żda stati oħrajn. Hemm artiklu seba' fil-fatt fih ma kienx hemm mekkaniżmu ta' kif naġixxu. Jiena nkun interessat illi naraw kif nistgħu niżviluppaw xi tip ta' lista ta' indikaturi. Jiena nemmen illi din hija l-intenzjoni tad-dokumenti ta' ħidma kif nistgħu immexxu il-livell ta' demokrazija fl-istati. Ħajkun hemm serje ta' għoddu miżuri ta' kif nistaw nirreagġixxu. U faċ tista' telabora wkoll x'da xejn xkont taħseb f'termini ta' direzzjoni għal reazzjoni lejn ksur ta' demokrazija u l-istat ta' dritti ta' tista' nistaw ntuk l-appoċ kollu tana l-reġdan u element importantissimu fi xhur u snin li ġejjin, grazzi ħafna tanja. Bisur ċurek naħseb fil-fattela, ma nafx forsi nistaw nħidu li l-axar kellim. Grazzi ħafna fil-fat imsuqsija tiegħi hija simili għal dik preċedenti nitlob iżjed informazzjoni dwar liema strument legali jħollu jorbot f'dan il-mekkaniżmu. X'inhi id-differenza mid-dispożizzjonijiet legali illi nsibu fi trattati X'inhuma il-proċeduri illi sejrin jibdew jaħdmu? ma l-elementi ġodda li daħlu f'din il-proposta. Sufi. Eh, grazzi, grazzi Sofi fil-fatt eh, diġa ħadna 20 minuta mill-approċċ holistiku. U niskuż ruħi li qed indewam il kollegi l ħalda stand frok inwiġa fil-mistoqsijiet li stress u li jekk nixtieq nagħmel skambju ta' opinjonijiet forsi biex din absoluzzjoni fil-fatt nagħti wġiba ta' malajr inwieġa bl-aħħar mistoqsija dak li ħajkonna fl-ħar mill-ħar mu se jkun strument wieħed iżda se jkun set ta' strumenti illi flimkien jaħdmu f'forma ta' mekkaniżmu. Fil-fatt eh, smajna l-musmajn tlaqat fuq rasu. Bi Frank għax m'għandniex naslu situazzjoni fejn konna nimponu sanzjonijiet fuq l-istati membri rridu s-sistema ta' monitoraġġ għal stant, is-sistema għandha taħdem passi differenti li ġi sviluppat dan id-dialogu mal-Konsell, il-Parlament Nazzjonali għandu jkollu involviment fil-fazi ta' monitoraġġ jinħareġ anki forsi xi tip ta' twissija imbagħad wara tasal għal sanzjonijiet taħt artiklu 7 xi strument ieħor imma ma tistgħu tippanta subajk ma tistgħu tistana sakemm ifaqqa xi skandlu iżda irid ikollna din il-dimensjoni ta' monitoraġġ għal l-istat ta' dritt u demokrazija. Ir-rwol tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja f'każ fejn ikun hemm rilevanza dan se jkun hemm nittama jew nimmaġina li fit-22 ta' frar meta jkollna ismieħ ma' rappreżentanti tal-Korp Ġustizzjal privat inkluża l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja biex nagħti soġiba lil Tanja, l-iżvilupp ta' indikaturi kif serin jintużaw fl-aħħar mill-aħħar għatna ma nafux iżda dan se jkun għat mill-elementi. Palma għal Frank Engel, kif se jiddefinixxu l-demokrazija, kif se jiddefinixxu l-istat ta' dritt, kif si istat kajjela l-standards x'inhuma. X'inhuma raġunijiet il għalla s-sur Timmermans? Sista irrifjuta li joħroġ bi proposti tal-Kummissjoni Ewropea għax jgħid ma tistax tikkwantifika d-demokrazija u drittijiet fundamentali da stat ma nabżon nagħmlu xejn. Dan jista' jkun parzjalment veru, iżda nistgħu nagħmluha iżjed tanġibli u dan nagħmluh meta konna proċess ta' sħobija, mek nkun nafu kemm jintlaħu l-standards ta' dasant nistgħu niżviluppaw dawk l-standards u niddefinixxuhom għal l-istati attwali li huma membri tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan, jirnexxien nevitaw palma qal Timothy dan it-tilwim żejjed dwar pajjiż jew partit politiku partikolari. Jiena tassew frustrata li sar kważi xejn biex titjib eh, situazzjoni ta' drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt fl unjoni Ewropea iżda kanna ħafna konflitti minħabba dan għal-dastant il-talba i illi toħraġ il-Kommissjoni bi proposta leġislattiva u dak ikun il-bidu sabiex il-komunità ta' valuri s realtà Grazzi għafra l-kollegi kolla li parteċipaw f'dan il-dibattitu e nimxu issa għal-punt eh, numru 5, situazzjoni fil-Mediterran u approċ olistiku. Issa għanna zewċ dokumenti ta' ħidma li jtiġu konsidrati ta' Sinjura Mezzola u Sinjura u l revolu Kienge qed nitkellmu dwar il-ġestjoni tal-frontiera, il-politika tal-viża inkluż ir-rwol tal-Frontex u l-aġenziji rilevanti kif ukoll waqt nitkellmu wkoll dwar ir-rwol tal- tal-uffiċċju tal-azil billi qed naqgħu tard, qed naqgħu lura jiena mhux se nagħmel introduzzjoni u nidmix mill-ewwel għall-ewwel dokument dan dwar il-politika tal-viża u l-ġestjoni tal-frontieri. tal viża u l ġestjoni tal frontieri tal tal frontieri Wara prezentazzjoni ta' dawn iż dokumenti ser niftaħ il nat il-kelma għal mistoqsijiet ta'kom tfuttu diskussjoni. Fin-noti tiegħi għandi li s-sinjora Mezzola ser titkellem l-ewwel. Kollegi tidu titkellmu nqamlu li sinjal. Nibdew Roberta Mezzola u mbagħad inti ser titkellem dwar l-ewwel dokumenta ħidma li huwa dak dwar il-politika il tal-viza u l-ġestjoni tal-frontieri. Oh, yes, I mean, I think in the interest of time, um, uh, I, will, I will give one introduction. Fl-interess tal-ħi, sabiex naġġel, jiena ser nitkellem fil-qosor, wasalna lejn l-aħħar ta' proċess li kien diffiċli għanna laħar żewġ dokumenti ta' ħidma, mhux dejjem kif faċli u lanqas sempliċi li naslu hawnhekk iżda dejjem għamilna l mutana sabiex nippruvaw nsibu pożizzjoni komuni bejn il-gruppi politiċi differenti fuq situazzjoni illi tasab il-kol tisa taqblu miħaj illi hija wahda li tqanqan ħafna emozzjonijiet u hija taħraq politikament. Tasab il-kol taqblu miħaj li għana bżon approċ illi iħares li kull aspet li kull lat aħna identifikajna l-osma li fuqhom rridu nidentifikaw u qed nippreżentaw l-aħħar ftit ġifieri migrazzjoni legali CIS u ġessuri fuq il-frontieri. Rigward ġessuri fuq il-frontieri aħna nifmu li sabiex ma jkollniex lebda eh, kontrolli fuq il-frontieri interni mela rridu verament nsaħħu il-frontieri esterni u l-qsim tal-informazzjoni, speċjalment permezz tas-sistema fiss. Waħda kompensa għall-oħra ovvjament it-neħija tal-kontrolli fuq il-frontieri interni huma dipendenti fuq li jkollna ġestjoni effettiva tal-frontieri esterni u li jkollna standards għolja fuq il-frontieri mill-istati membri kollha li jkollna ġestjoni effettiva tal-frontieri eh, esterni ser tiżgura li jkun hemm il-flussi regolari lejn l-Ewropa u tiżgura li jkun protezzjoni tan-nies li eh, ħaqhom li għandhom zonna l-identifikazzjoni irid tisir l identifikazzjoni tan-nies li qed jfittxuha fiċu sigurtà fl-Ewropa rritu tisir verifiki meħtieġa qed imorru fid-dettall ta' dak li nixtiequ mingħand il-Frontex kif ukoll eh, dwar xiġri jekk isir aġenzija, jekk hemm aġenzija ikbar Eh, li ta' ġestjoni tal-frontieri li jkollha ħafna iktar livelli, li ikun hemm strateġija effettiva sabiex ikunu nistgħu eh, nipproteġu l-frontieri tagħna din hekk kwistjoni urġenti u jinħel għala nisma' negozjati mal li ħajkun hemm tiri sistema l-sistema komuni għal-azil, dak il suġġett diffiċli, speċjalment dwar dan, irridu nifmu il-limitazzjoniet ta' dan il-regolament, u rridu nifmu li l-Statu membri rridu jagħmlu ħafna iktar sabiex l-Ewropa tagħmel verament, kollha verament sistema ta' azil eh, li taħdem mod effettiv. Għana prezentajna xi suġġerimenti dwar dan, dwar relokazzjoni nifmu illi meta n-nies jaslu fl-Ewropa qed jagħmlu qed jagħmlu eżattament dan, irridu sibu soluzzjoni li eh, stati membri li tippermetti stati membri kollha jaqsmu l-prunti il-responsabiltajiet tagħhom u mhux ikunu dawk biss li qegħdin fil-frutiera li jġorru l peace Dan għandu bżonn bidla fil-prassi tagħna artiklu 9 tal-regolament eh, eh, għal-juro dak eh, tirrikjedi li kull persuna ta' fuq l-14 sena titjet teħdila il-marki ta' swab u l informazzjoni trid tinqasam bejn kulħadd. Aħna wkoll nirrikonoxxu li sabiex in-nies jifqu jiriskjaw ħajjithom sabiex jaslu fl-Ewropa fuq dajes se jerqu ma jerqux, hemm bżonn insibu sistemi legali tal-immigrazzjoni iżda rridu jsibu mod ukoll kif Eh, nikkontrollaw il-volum tal-immigranti li qed jaslu. Irridu nżommu l prinċipi irridu ndem nżommu bħala prinċipi li gwidana derdu nżommu f'moħħna l-amor ta' nies li eh, hemm bżonn għal eh, hemm bżonn biex jaħdmu fil-pajjiż. Pajjiżi minn nis li ġej minn pajjiżi terzi jistgħu jitużaw sabiex jimtela l-lakuna li hemm eh, ta' fl-impjiegi. Il-passi li jmiss huwa li dawn id-dokumenti ta' ħidma jintużaw sabiex eh, jintuża f'anzi fir riżoluzzjoni kollha li ġew dotati sissa u aħna naħdmu anke matul il-miliet sabiex nabozzaw ir-rapport li aħna ser nippreżentawlkom f'jannar ta' fit-18 jannar. Ta kif eh, spiegajtilkom da ma kienx proċess faċli u ċerta kollegi fil-fat sabu diffiċli li jiffirmaw eh, rapporti rapporti minni li sar minni u minn sessil, nittama eh, nisqilhom anzi li dal kollegi sabiex jiffirmaw dal rapporti naħseb li dal-abbozz ta' dokument hidma, ġej mill ġej minn l-iktar Eh, ammont ta', ta appoċ mill-partiti kollha li sara niksbu. Jekk jek talimna xi ħaġa din is-sena, jekk talimna xi ħaġa din is-sena talimna li ma nistgħux nibqgħu inżommu mal-pożizzjonijiet eh, partiġani tagħna, ma nistgħux nibqgħu marbuta madwar pozizjoni partiġani. Qabbelat il-kelma sessi jen nixtieq nirringrazzja l-kulħadd talli eh, ħdimna flimkien fi spirtu ta' għaqda irridu verament naħdmu flimkien jekk irridu naslu x'imkien, speċjalment fuq dan is-suġġett. Nixtieq konkludi billi nixqilkom il-mirti tajjeb u naċċikom s sena tajba. Grazie, misni semmejt qabel li dan huwa l-aħħar stadju li se jkollna qabel ma rapport jiġi prezentata fit-18 ta' jannar dik hija biċċa xogħol verament diffiċli qed nitkellmu dwar l-immigrazzjoni kollha kemi, din biċċa xogħol politika li mhix ser tkun faċli. Din l-aħħar diskussjoni se jkollna qabel dan ir-rapport abbozz jiġi prezentat fit-18. Cecilia kol-reporter eh, tixtieq tippreżenta xi punti? Grazzi, Sir President. Jiena nixti bil-finalizzazzjoni ta' dawn id-dokumenti, issa nistgħu ngħidu li eh, lessejna x-xogħol tagħna eh, din dar-rapport ser jiġi preżentat kif ġalet kollega tiegħi flibki lill-Kummissjoni eh, li fit-18 ta' Jannar. Kif Eh, jekk kif sajtu tista' taraw dokument huma dettaljati ħafna jenalizzaw is-sitwazzjoni eh, attwali and huma il eh, jinkludu fihom diversi opinjonijiet u studji l-dettaljati professjonali f'dan il-qasam anka jekk mhux dejjem kienx faċli bi toħroġ li tibqbil fuq test il-gruppi differenti politiċi kellhom rida sabiex eh, ikolna dokument fl-aħħar mill-aħħar. Jina nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi Roberta Mezzola tal-li kien stant disponibbli u nixtieq ukoll eh, nirringrazzja lil Shadow Rapporteurs kollha tal-li għenu sabiex dal-proġett stajna ntemmuh. Nixtieq ukoll ngħid dawn it-tlet dokumenti nibda bil-sistema komunitarja eżil u nieqaf bil-regolament ta' Dublin. Il-regolament ta' Dublin ma nexxilux kompletament jissodisfatta jilħa anzi il-għan li għalih kien eh, maħsub. Irridu ntejbu il-proċess tal-azil u nevidaw li kunem asylum shopping anka wara l-flussi migratori kbar li kienem dola ħar snin, <coughs> il-proċeduri ta', ta Dublin għadhom mhux tajbin qed jaqgħu minna ħafna flus u il-kriterji li ħafna drabi jiġu applikati b'mod sporadiku. U ġerarkija tal-istat membru ta' kif jitqasmu l-proċeduri jati priorità li rabtiet familjari. Iżda suppost, iżda l-kriterji applikati u skont dak il-pajjiż li jidħol l-ewwel. Ir-rabta effettiva ma' pajjiż wieħed jew stat membru wieħed jew iktar għandu għandu kull iktar importanti mill-pajjiż mil li persuna tasal fiha għal xafra drabi din hija e, sempliċiment riżultat ta' ġeografija u tar-rieda ta' traffikanti irridu nimxu fuq il-prinċipju ta' rabta familjari. Nittamaw li din eh, titqis bħala priorità, nittamaw il-Komissjoni meta tirrefletti dan regolament is-sena d-dieħla tanalizza tanalizza il-punti li mhux qed jagħtu riżultat u tkun ambizzjuża. Irridu u koll naraw li kuna ta' responsabilità li jkollna sistema li tkun koerenti u tkun bbażata fuq il-prinċipju ta' solidarjetà u li jkun hemm verament sim ta' pis bejn l-istati membri kollha. Ikolla sistema li tista' tiġi maħsuba u li tagħti eh, tagħti livelli differenti li kull stat membru. Kull allokazzjoni ta' rifuġjati kull stat membru u l-istat u naraw li l-istati membri jilħu l-livelli rispettivi tagħhom. Aħna rridu li jkun hemm rispett tal-proċedur fl-Ewropa kollha anka meta niġu biex nitkellmu dwar is-servizzi ta' akkoljenza. Aħna naħsbu li flimkien mal-komiss rridu naħsbu fl aħna nasbu li jemmuż stat membri illi ma applikawx il-dispozizjoni tal sistema tal-sistema komuni għall-azil Dan jef, dan jib, Iżomna l-ura mill-li kun nistaw namlu evalwazzjoni tajba ta' sistema u ta' fejn mux taħdem tajjeb. Għanna bżon nizviluppaw u koll eh, kanali ta' migrazzjoni ekonomiċi. Għawnek eh, nitilqu mill-kontest attuali il affas leġislativ Ewropew u għawijħet maqsum u ċittadin ta' pajizi terzi għalek ma jkunx jisib aktar fiċi biex tħol fis-suq tax-xogħol. Fid-dokumenti jistgħu jsibu ħafna eh, statistika li turikom li hemm problemi demografiċi fl-Unjoni Ewropej u dan qed jaffettwa anke s-suq tax-xogħol il-kompetenzi tal-migranti mumiex qed jintużaw daqs kemm jistgħu, mhux qed jiġu sfruttati kemm jistgħu. Għandna fil-fatt eh, statistika eh, eh, inkwetanti fil-fat fejn naraw li 70% tal-immigranti illi jaslu fl-Europa ma jaslu tal-immigranti eh, immigranti ekonomiċi. Għanna sistema li verament tal-mistija maqsuma, fragmentata. U fuq kollox ma, tuħu, ma ma tqisx ma tqisx il-viżjoni globali tal-suq tax-xogħol Ewropew. Aħna għalhekk ħriġna b'xi rakkomandazzjoni xi rakkomandazzjonijiet u dawn u fosthom hemm dawn li ġejjin. L-Unjoni Ewropea tidentifika il-limiti tas-suq tax-xogħol biex fuq meda twila ta' żmien l-Unjoni Ewropea jkollha regoli ġenerali għall-immigrazzjoni ekonomika sabiex kun tista' eh, timla u tilqal dawn il-lakuni, dawn id-distakki u bekk l-immigranti ekonomiċi ikkun jistaw jintazlu skont il-profil tagħhom. Aħna wkoll naħsbu li hemm bżonn jiġi żviluppati għodod differenti, iktar innovativi, sabiex inwieġbu għall sfidi li qed taffaċċa l-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar e, nenfasizzaw il-Blue Card, direttiva Blue Card aħna ma naħsbux illi dan din loda hija tajba biżej sabiex eh, tilqa għal problem fis suq tax-xogħol eh, Ewropew u ankemm hemm ukoll lakuni legali. Il-Kummissjoni għandha bżonn tneħħi l-kontradizzjonijiet li hemm ma' sistemi nazzjonali paralleli. U dak li aħna nixtiequ huwa li jkun hemm reviżjoni tad-direttiva li tkun waħda ambizzjuża u li eh, tkun skont il-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Il-ġestjoni tal-frontieri, tal eh, rigward il-ġestjoni tal-frontieri, dak li qalet il-Kommissjoni dwar l-immigrazzjoni, aħna nitu eh, nota tal-fatt li l-ġestjoni tal-frontieri esterni hija xi ħaġa taqa' taħt il-politika eh, komuni. Għalhekk naħsbu li għandhom kulhom ġestjoni aħjar fejn nistaw natu l-aħjar dritti, l-aħjar, fejn kun nistaw aħna garantix drittijiet tal-immigranti, fost il-mizuri fuq il-frontieri nixti li għandu kunem fuq il-frontieri nixti infakkarkom fil-ġestjoni għandu kunem fuq il-frontieri fl-ibħra apparti eh, operazzjoni ta' salvataċ. Għanna bżon irċivu ktar informazzjoni teknika. Rid, aħna kena ankar kena l-wol ta' Frontex illi jena eh, ifukajna anka fuq eh, il-kodiċi ta' Schengen, il-kodiċi fixti. U dan mux sempliciment eh, aħna ma rridux sempliċement nifukaw fuq ċerta kwistjonijiet, il-Parlament irid jitkellem fuq ċerta speċifitajiet jiet għamil referenza għal kodiċi eh, visti għawnek. Il-Komissjoni għadha kif reprezentazzjoni ta' proposti leġislativi fostom ehm, aġenzija ġdida tal-frontieri u tal-gwardjani tal-kosta. Għadu ma kienx ehm, kommenti issa dwar dan il-grupp tiegħi ser jagħmel valutazzjoni tal-proposti tal-ġodda tal-Komissjoni ehm, il-kwistjoni umanitarja edha l-qalbna ħafna u ir-reviżju tal-kodiċi visti ser ikomplu segwa sakemm din tkun verament għodda effettivi effettiva um, li tkun taġġit anka ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Ma rridx indu nitkellem fit-tul, iżda nixtieq ringrazzja l-kollegi kollha inkluż ix-Shadow Reporters, inkluż ukoll is-Segretarjat Libe ta' tal-għajnuna kollha teknika li ta' li profdewna tal-ħar xogħol. Grazzi. Grazzi, Cecil. Kollegi, għadna għawlura għalek ser nitċekjaw eh, minn fuq il-lista. Helga Stevens għalli Sijar, Barbara għal Gwe, Sukuraw għal EFTD u u ħanżit l-Senjura Winberg. Juan Fernando. Osur Kowenjo, jekk joġobkom tibqaw xi saqsu għal-kelma għalli xirni fuq fis sitta nofs. Nibdew biex shadow reporters, is-Sinjor Stevens. Eżis kollegi, jekk joġobkom żommu ehm, ma' żewġ minuti għaliex ma jsirnax xi nżommu aktar minn mis-sitta nofs, grazzi. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Grazzi li l-shadow rapporters, grazzi l-rapporters, dawn il-co-rapporters, rridu eh, appoċ wiesa għal dawn ir-rapporti. Jisek tridu dal-appoċ wiesa tridu tiżguraw li l-gruppi kollha huma involuti mill-bidunet tal-proċess għaliex aħna issa bdejna nvolvu ruħna lejn l-aħħar tal-proċess meta tiskin pratikament lest u din mhux ħaġa tajba kif taħdem, mhux mod tajjeb kif taħdem Dan huwa punt ta' kritika li xana resqu mill-grupp tagħna. Aħna ressaqna dokument, sottomettejna dokument, issa ma smajna xejn iktar. Jiena <coughs> jidispeċini anka fissem il-grupp tiegħi dwar dan. Issa nixtieq ngħid fil-kuntest tal- dokument ta' ħidma li xirejti da dokumenta ħitma jider li ġi abbozzat kważi mill-ġdid mill-korreporters. U sa ċertu punt kien hemm titjib għax ir-referenza u l-informazzjoni ta' sfond ġew misjuda. Issa meta niġu għal politika ma nistax nara li il-puntu di vista tiegħi twasslet il qudiem Għanna dokument li qed jippreżenta affarijiet li jmorru kontra x-xewqat tal-maġġoranza bħal eżempju li e, ir-regolament ta' Dublin jerġa' jiġi rivedut m'hemmx rabta bejn il-frontieri bejn il-ġestjoni tal-frontieri u xejn u mhux qed ngħidu xejn dwar id-distribuzzjoni mhux ġusta li qed ikun hemm. Aħna nħossu li dak li qed jintqal u li meta n-nies qed fitxu l-ażil jaslu fart Ewropea huma għandhom jiġu mqasma b'mod mingħajr kontrolli bejn il-pajjiżi. Di ma tistax tkun il-politika tal-Unjoni Ewropea mhix aċċettabbli għall l-elettorat tiegħi. Sir Kerkov huwa eh, rapporter għal politika ta' distribuzzjoni. IVA, relokazzjoni IVA, risistemazzjoni IVA, iżda taħt kontrolli stretti u kontrolli serji tal-kontrolli serji tal-livelli. Tal Isom il-relaturi diġa jisom relaturi diġa id-deċidew kif għandhom isiru u jitqasmu l-immigranti. Mux se jkun irridu nispiċaw sa' sitta u nofs, istanat il-kelma Sinjura eh, Barbara, l-Sinjura Spinelli. Grazzi ħafna nixin ringrazzja li relaturi għax-xogħol li għamlu. Ħidma mir-uma. Għandi numru ta' mistoqsijiet importanti id-dokumenti ma jridux ikunu sempliċiment e, kopja ta' dak li diġa hemm biss riforma żgħira. Ser nifoka biss fuq ftit suġġetti Frontex li ser issir l-Aġenzija ta' l-Aġenzija ta' ħarsin tal- eh, tal-Ixtutu tal-Frontieri. tal tal frontieri front din bidla li għeterġa s-sir minajr il-qbil tal-istati membri. Id-direttur ta' Frontex mhuwiex elett, mhuwiex kontabli lejn il- m'għandux responsabilità lejn min ma' min dan hemm bżonn li jiġi indirizzat. Issa kwistjoni oħra hija l-Frontex, eh, x-xogħol ta' ma' pajjiżi terzi nhar ma tiġi rispettati eh, biżejjed id-drittijiet tal-bniedem. Forsi dan għandna bżonn niktbuh b'mod ċar fir-rapport issa dwar salvataġġ, tiftixu salvataġġ, search and rescue. Dan ma nasibx li għadu ta' priorità fil-agenda tal-Komissjoni, iżda u għalek naħseb li għandu jiġi inkluż fil-rapport. Issa dwar l-pajjiżi terzi, dak li inkwetani l-iktar illum huwa t-Turkija. Jidir huwa ċar fl-opinjoni tiegħi li rapport ta' dan it-tip irid jgħid mod ċar li Er, rabtiet jew relazzjonijiet ma' pajjiż eh, illi qed jikser drittijiet fundamentali tal-bniedem għandhom bżonn jifqu minn issa. Ħnieqaf issa qabel eh, trabi mer skad għax skad għax domt eh, nitkellem. Grazzi ħafna. Korraw. <clears throat> Grazzi anka jiena Nirringrazzja li relaturi għandhom dokumenti eccellenti, speċjalment dwar is-sistema komuni tal ażil dwar tnejn l-oħra għandi dubji seri bħalma da kif semmit is-sinu li ftit qabel. Jiena naħseb illi taw ċerta dettalji, iżda hemm xi affarijiet xorta naqsin, hemm affarijiet li jridu jiġu ċarati, għaliex mhumiex ċari. Issa rigward is-sistema tal-ażil jiena nilqa' eh, nilqa sew din is-sistema ta' xogħol, is-sistema ta' Dublin naħseb li ċar li hija sistema li għatfalli, Forsi forsi issa kull induna kulħadd fl-aħħar hemm bżonn illi nirrispondu għal sfida illi hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ukoll li kollha sistema ċentrali għal ġabra tal-bit għall-ażil, hemm bżonn ukoll irridu nevitaw kolli jkun hemm dawn movimenti sekondari kif issemma u illi jkun hemm distribuzzjoni aħjar tal tal-azil, ta' nis qed fitxu l-azil. Għanna wkoll min qed jaħdem fuq lat ieħor jiena hemm ħafna xi diskuti iżda m'għandix wisħin se jiskad il-ħin għalhekk eh, nixtieq il-festi tajba kulħadd ispruvaw isibu mod ieħor kif nitkellmu. Grazzi. Skużani li eh, għanna daqshekk ftit ħin għanna rapport daqsiex u għanna rapport daqsiex u possibli li t-diskutih fil-dettal l-ħin u li ju. Ejja nkomplu għaddejjien. Issa s-sur Lopez Aguilar. Jek joġobkom, zommu ma' zewċ minuti. Grazie, anki jena ringrazja l-sur kolla għal punt illi eh, u għadu kif semmax, din kienet dak li kelli f-moħi. Naturalment nifraħ li żewġ rapporters, sinjera Mezzola u Kjenge. <clears throat> Et nara li fi rapport hemm referenza esplicita għal importanza illi fl-aħħar niftħu toro legali għal dawk li jitolbu l-azil f'kondizjoni umanitarja li qed iħabtu eh, fuq il-bibtana. U jiena eh, nixtieq infakarkom li jiena eh, rapporter tal-rifużjoni mm, tal-viża tal-Unjoni Ewropea. U sfortunatament hemm Eh, eh, nishtiq nisħaq fuq l-importanza li konna viza umanitarja. Pero hemm ħafna eh, oppożizzjoni għalija din l-idea. <clears throat> Irridu anki b'dan il-mod niftħu iktar inwessaw ir-rotta legali biex nħolqu uh, strument uh, bazat fuq liġi internazjonali umanitarja. U nishti nishbet l-attenzjoni ta' zewċ rapporters, ta' zewċ gruppi importanti, gruppi politiċi importanti tal aula uh, eh, tal-parlament, biex eh, norbtu dan il, dan il rapport da sekk importanti anki ma' rapport liħor e li huwa eh, l-istess importanti. Sur Koelio, jina kol nishtiq nibda billi nifraħ <clears throat> mal-kollegi Mezzola u Kienge. <clears throat> nishtiq namel referenza għal għal grupp ta' ħidma fuq il- fuq border management u fuq il-viza umanitarja. Imma li ħaġa importanti li konna kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, nkella mu se jservi għal xejn. E għandu jkonna dan approċ olistiku. E, dan il-grupp ta' il-dokumenta ħidma fuq il-ġestjoni tal-frontiera jisħa fuq il fatti li dan huwa bażat fuq żewġ prinċipi illi huwa koll bażi ta' Schengen ċoħe il-rispet eh, eh, reċiproku u responsabilità maqsuma. U dana u jibbazaruhu kol fuq il-SIS. Jati e eh, appoċ l istati membri kolla. Irridu nżommu dan f'moħna. U nitkellmu biċar fuq dak illi aħna nistennew minn Schengen. Imma dan se niddiskutu għada fil-ħodu. <clears throat> u nishtiq nerġa' ngħid u nisħaq illi eh, ġestjoni tal-frontieri effettiva mhijiex soluzzjoni totali. Però għanna bżon ta' ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni jekk iridu insiru dejjem iktar effiċenti. Għanna bżon ta' responsabilità konġunta nilqad stant il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea, il-Parlamentu rapporters u kol edin jisqu fuq strateġija li tkopri dawn elementi kollha. Rridu nkomplu naħdmu, però ma rridux nibżaw illi E, e, ma rridux nibqaw lura milli naħdmu anki fuq il-miżur li ġa eżistenti. Grazie. Grazie. <coughs> Hemm stati membri li huma biss pajjiżi ta' transitu. Jekk eh, persona kollha aktar minn erba tax li sena e, wieħed irid jieħu l-marki ta' soba, però di maħdux fil-Greċja u fl-Italja. Jekk ma jistawx jagħmlu din ħaġa sempliċi, kif jistgħu ma jagħmlu ġestjoni ta' daw il-flus ta' <clears throat> ta' migranti e li se jaslu għal xi 3 miljuni sena d-dieħla. Ekkawem e, e, e, zew sistema tal-hotspots u biex unbat nibawtu l-migranti fl-istati membri l-oħrajn. Aħna rnexxilna namlu distribuzzjoni ta' 158.000 migrant. Kif nistaw namlu l-istess ħagġa bċifri ikbar li jaslu iktar minn 2 miljoni kważi tlieta. <clears throat> u dawk li ma jirrispettawx il-patti kif se namlu? Eh, se jkun hemm il il iġti u jagħtu risposta tagħhom mill-aktar qasil possibbli għax iridu nispiċċaw mhux iktar mitart minn 10 minuti oħra. Nirringrazzja lil kulħadd il-kontribuzzjonijiet kollha, naturalment iva jkollna ċans nagħmlu diskussjoni iktar fil-fond. Nirrispondi lil Barbara Spinelli fuq il-Aġenzija ġdida u fuq il-bidliet ta' Frontex mbagħad nitkellmu xi darbohra fid-diskussjoni meta namlu proposta ta' regolament. Search and Rescue hija priorità kbira tagħna u hija importanti fil-ġestjoni tal-frontieri. Minix sen nitkellem fit-tul fuq da, grazzi u nawguralkom il-festi tajba. Grazzi, Cecil. Roberta. Grazzi Klod, ankina u koll nishtiq il font qalbi. Nirringrazzja il shadows kolla u l-istessiz u l-istaff kollu li. Ena biex noħorġu b'dan eh, il-proposta li kena ħafna karta illi nittamaw illi umbat eh, se jasal għal eh, rizultat ta' rapport importanti. Nirringrazzja l-Shadows anki tal-li batuna dokumenti u anki il-ħsibiet tagħhom u nixtieq inserraħ moħ Helga Stevens għax xuħut mill-punti li l illum. Diġà aħna ittratajnihom f'dokumenti ta' ħidma oħrajn u se jkunu inklużi u se jkunu trattati meta nitkellmu fuq il-rapport taħari. ħari. Jiena mm, nistenna l-emendi minna ħatakom u mandi l-ebda li mhux se jkun hemm ħafna u anki nħares l-qoddim biex ikolna proċess mal-persuni kollha involuti illi inkunu nistaw naslu għal plenarja b'kull sens kemm jista' jkun bejn il-partiti kollha. Nirringrazzja żewġ rapporter din hija mhix ħaġa faċli u kif qalet anki e, Signora Kjenger waqt li qegħdin tagħmlu dan ir-rapport olistiku hemm proposti mill-Kunsill diġà U għadda stantem ħafna sfidi b'dan il-rapport. U l-inqas, muwix l-inqas wieħed dak li e, wieħed jiprofa jirbaħ il-kunsens. U nirringrazzja l-membri li baqaw sal axar u kontribwew għax grazzi, grazzi l-rapporter. U nħares l-qoddim biex nara la posta rapport fit-18 ta' jannar, biex ikonna xaħġa. Eh, ninkunu nistaw naqraw. Grazzi lil membri għal eh, ħin li tawna u jena nistenna il-rapport fit-18. Eh, kollegi ninta għada fit-disa, dawk li ma narom xaħda fit-disa, Niselmilkom unalkom il-militi tajib, u għansi, tridu tiġu għada fil-disa, xinkella ikolkom skuza biex ma tiġux. Narakom għada.